So dear colleagues, welcome. Is Eżis kollegi, nilqawkom għal laqqa tan l-ewwel qed nixtieq li nadottaw l agenda tan ma jidhirx li jem kommenti. U qabel ma nistiden Daniel Nuisa biex jitkellem għal nibdew bl-ewwel punt tagħna fuq l-aġenda għandi aħbar importanti x'naqsam magħkom. Adolfo Barbera, il-kap ta' segretarjat tagħna, issa kien maħtur biex ikun parti mit-tim tal-Brexit minn Michel Barnier minn għadma ma Adolfo nejlek proset minħabba li d-dinja bieċa xogħol importanti ħafna li ħad kollok eh, x'tagħmel inti. Nittamaw illi il-kontribuzzjoni tiegħek ħattejjeb diġà x-xogħol li jettisir isir mal-tim tan-negozjati, inti kont diġà fis-segretarjat tal-Likon għal 10 snin, l-ewwel sena kont bħala amministratur un mbagħad kont uh, acting head of unit. Qabel ma kont fil-fatt head of unit, il-kollegi kollha verament uh, jistmawk tal-erf tiegħek tal-ġudizzju dejjem il u anke dejjem tal-li dejjem tkun ġentili anke fl-iktar mumenti stressanti. Ġifieri jiena wkoll kol minnaħat jien nistanajt li li naħdem jekk mis-sena 2014 sissa u nista' nikkonferma u nerġa' nisħaq fuq il-fatt li inti verament għandek daw il-kwalitajiet kollha. Kien pjaċir kbir għalija li naħdem miak, Verament kont kap ta' segretarjat eccellent, ġifiri kooperazzjoni li kena bejnietna kienet verament tajba u nixtieq nirringrazzjak għal mod ta' kif inti entni. Awek, permezz tal-mod professjonali ta' kif taħdem. Għamilna ħafna xogħol b'mod intensiv, ħafna flikon ġifiri kellek verament kontribuzzjoni importanti ħafna matul it-tsunami regolatorju. Anka matul l-Unjoni Bankarja, il-leġislazzjoni ta' servizzi finanzjarji u l-fat li aħna issa waqafna b'suċċess ukoll l-SSM. U jiena meta kelli l-unur li immexxi dan il-kumitat Flokxar and Bowes żgur li, ma stajt xirna xir nagħmel dan ix-xogħol li kieku ma kellix lajnuna tiegħek. Ġifieri aħna lkoll ħanħossu ħafna nuqqas tiegħek. Iżda fl-istess ħin aħna ċerti illi ħatati valur miżjud qawwi ħafna permezz tal-ħidma tiegħek fiħdan it-tim tal-Brexit. Grazzi ħafna tal-għajnuna tiegħek, Rodolfo. Tajjeb, mela jiena wkoll nixtieq ngħid xi ftit eh, kliem ta' kondoljanzi, kondoljanzi għal rabba tal-vitmi li tilfu ħajjithom fir-Renju Unit, fil-Portugal, nixtieq illi ngħid illi aħna qed nasbu ħafna f'dawk li tilfu ħajjithom u l-qraba tagħhom fl-aħħar inċidenti li saru f'Londra fir-Renju Unit u portugal Revanx? Mela bħala jina li kont presidenta li konjisin u koll najt kem kien eh, tassow ta' valur Adolfo mil-minuta stess li wasal fi segretarjat Iva, kellu l-kwalitajiet kollha li jinta dek kem semmejt u għal ħajja tal-Kumitat tagħna nixtieq ukoll ngħid l-Annelies Doddu kol set membru tal-Komun illi fil-qafas tal-Brexit ukoll se tkun fin-negozjati u naħseb il-ħidma tagħha se tkun utli ukoll. Grazzi. Uh, Brian Hayes. Can I, can I join with you? Grazzi ħafna Brian Hayes. Iva, nixtieq li nisiħab miegħek billi ngħid eh, proset lil Adolfo ta' din il-pożizzjoni interessanti ħafna u prominenti li ħajkollu fir-rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea fiħdan it-tim tan-negozjati tal-Brexit u jiena verament naraf kemm għamel xogħol tajjeb dawn l-aħħar għaxar snin, jina illi għaw biss tlet snin, istasmajt smajt ħafna kem inti mxej tajjeb segretarjat matul il-diskussjoni tal-files kolla ġifri ħana minnaħat tal-PPE verament naprezzaw dak illi inti għamil sissa u għet nappoġġaw ħafna. Grazzi, Iva, mela, issa nistaw Naddu billi nibdew bil-smieħ pubbliku tagħna kif ħana nishtiqu. aħna nixtiequ li nilqgħu lil Daniel Nui illi hija ċert tal-Bord ta' Supervizjoni den. Huwa l-ewwel smih ordinarju għas-sena 2017 kif kien maħsub fir-regolament tal-SS hemm u l-ftehim interistituzzjonali aħna iltqajna fil-23 ta' Marzu meta konna preżentajna il-rapport tal-SSM f'san 2016 naħseb illi dan ismiħet wasal fuqtu minħabba li hemm ħafna kwistjonijiet li qed jaffettwaw is-settur bankarju bħalissa waħna nixtiequ ħafna li konna skambju ta' opinjonijiet fuq is-sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa anka fuq l-ewwel każ ta' riżoluzzjoni tal-Banko Popolar fejn li sibi kien involut ħafna aħna nixtieq ukoll nisimgħu x'inhija l-fema tal-ICB fuq il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-pakket li qed niddiskutu bħalissa u anke l-gwida għall banek kan dwar non performing loans għas-sena 2017 u anke nixtieq nkun nafu l-fema tal-ICB fuq l-implikazzjonijiet għas-supervizjoni bankarja tal-Brexit. Issa qabel ma nistieden lilek biex titkellem nixtieq illi nesprimi li minnaħa is-sodisfazzjon marbut mal-fatt illi l-ewwel każ ta' rizoluzzjoni sar b'mod maġġel ma kienx proċedura ma kienx proċedura li damet wis u anka evitajna li kunem bejlen li kien ħajkun ta' peace Iżda min-naħa l-oħra aħna nixtiequ ngħidu wkoll li jiena mħasseb ħafna dwar il-fatt illi bank kellu ikun iddikjarat li ħajfalli jew li falla minħabba kriżi tal-likwidità illi kienet marbuta anke ma' assi ta' kwalità ħażina ħafna. Iżda xorta dan il-bank qabel kien għadda minn żewġ stress tests. U rajna illi kienet uh, ukoll għaddej minn proċedura hekk kif diġà kellna aħna nafu kellna ispezzjonijiet li saru on-site iżda ma kien hemm ebda miżura li kienet irrakkomandata illi kellha tittieħed qabel ma tieħed id-deċiżjoni ta' riżoluzzjoni tal-bank. Ġifieri jiena naħseb li dan il-każ jirrappreżenta storja ta' suċċess għall-SSM. Ġifieri aħna nixtieq nkunu nafu minn ħadd tiegħek inti x'taħseb fuq dan il-każ. Apparti minn hemm ċertu affarijiet li Ħażbuna minħabba illi n-nuqqasijiet tal- għafas ta' rizoluzzjoni tagħna m'għandniex ledis, m'għandniex l-emren, m'għandniex il-backstop u għandu musnin sabiex ikonna dal-affarijiet kollha. Ġifieri aħna f'każ ta' kriżi speċjalment jekk mhux ħajrna x'inna nagħmlu dan kollu aħna rridu naraw eżattament x'se nagħmlu. Iġifieri ħajkonna proċess diffiċli ħafna ta' bejlen fejn kienem sistemi u koll ta' garanziji nazzjonali illi kienu għaddej minn ċertu problemi, mux bizdaw ta' Spanja. Ġifiri naħseb illi issa wara li għaddejna mill problema għaddin fl-ħjar pozizjoni għallin naraw fl pozizjoni għaddin biex nindirizzaw din krizi. Grazzi, għar nofsinari tajjeb. Sur President u membri onorevoli tal-Parlament jiena nixtieq ngħid bħal President li nixtieq nagħti l-kondoljanzi lin-nies tar-Renju Unitu tal-Portugal ukoll bħalissa għaddejjin minn ħafna tbatija minħabba dawn l-inċidenti orribli li ġraw bin-nirien li kien hemm kemm fil-Portugal kif ukoll f'Londra. Jiena nixtieq ngħid li kuntenta li għedha għawek sabiex nkellimkom fuq ċertu kwistjonijiet importanti fuq supervizjoni bankarja fl-Ewropa. Fil-kumment introduzzjoni tiegħi nitkellem fuq l-implikazzjonijiet ta' supervizjoni tal-Brexit kif ukoll ċertu kwistjonijiet kruċjali wkoll fuq il-pakkett ta' tnaqqis tar-riskju li bħalissa qed ikun diskuss fih dan il-Kunsill u għawek fil-Parlament Ewropew wkoll Nixtieq nibda bil nitkellem fuq il-non-performing loans il-kwalità tal-assi tal-banek. Xorta waħda hija problematika ħafna, iżda il-problema hija f'ċertu pajjiżi ewlenin. Hemm volumi kbar tal-non-performing loans illi qegħdin jikkontribwixxu għal profitt inqas u li qed jagħmlu l-banek inqas possibbli li jagħtu finanzjament lill ekonomija reali, is-superviżuri aħna allura tajna attenzjoni kbira lil din il-problema tan non-performing loans fil-bidu tal-periodu ta' supervizjoni u f'Marzu ta' din is-sena wara konsultazzjoni pubblika estensiva, il-Bank Ċentrali Ewropew pubblika l-gwida fuq l-MPLs u li kienet tapplika għall-istituzzjonijiet kollha ewlenin. Il-gwida teħtieġ li l-banek li għandhom livelli għoljien ta' non-performing loans għandhom jimplementaw strateġiji realistiċi u ambizzjużi ħalli naqsuhom. L-inizjattiva ta' supervizjoni diġa' bdiet twassal ċertu riżultati, f'dan l-aħħar ftit xhur aħna rajna li kien hemm numru ta' banek li kien din jindirizzaw il-kwalità tal-assi b'mod iktar attiv u l-isforzi li kienu qegħdin isiru ħajkomplu. It-tim stana ta' supervizjoni qegħdin jgħodu attenti għal monitoraġġ u l problemi li għandhom il-banek, aħna fl-istessin qegħdin inħarsu l quddiem li soluzzjonijiet iktar ambizjużi ħalli bekk nevitaw li kunem build-up ta' dawn l-MPS li jakkumulaw ġifiri. Kondizjoni importanti ħalli naraw li kunem it-naqis tal-MPS aħna rridu naraw li l-banek jam jimplementaw miżuri ta' prevenzjoni għat-telf li jistaw jirriżultaw mill-MPS. Aħna nixtiequ illi ngħidu illi mbżon illi insaħħu dawn is-setat li diġa' ingħataw lill-Kummissjoni u lill-Kunsill permezz tal-pakket leġislattiv tal-Banek f'Mejju. Jien nixtieq nisaq ukoll li li nindirizzaw l problema tal-MPS teħtieġ ukoll azzjoni determinata minnaħa tal-partit interessati kollha mhux biss minnaħa ta' superviżuri, apparti mill-ħidma tagħna u l-miżuri istituzzjonali u legali, speċjalment fil-qasam tal-insolvenza u ġudizzjarju, hemm bżonn li naħdmu fuq osma oħrajn ukoll. Issa nixtieq nitkellem fuq it-tħejja tal-Brexit illi ħajkun punt importanti ħafna. Mis-sena 2016 l-qoddim l-vot tar-Renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea, l-Bank Ċentrali Ewropew kien ilu jħejru l-konsegwenzi ta' din id-deċiżjoni. L-ewwel net aħna rridu niżguraw illi il- um, banek ta' zona euro partikolari dawk li għandhom sussidjarji jew anka ċertu sub sussidjarji sudjarji uh, fil-Renju Unit Edin aħna nipruvaw niddiskutu l-possibilità ta' hard Brexit. U apparti minn hekk qed nitkellmu fuq l-aspetti operattivi li huma marbutin mal-possibilità illi il-ferrat tal-banek jiċċaqalqu fiż-żona euro. U fl-istess jien aħna qed nirrispettaw responsabiltajiet tagħna u qed niżguraw illi eh, fir-relokazzjoni kulħadd ikun trattat bl-istess mod rispettivament mill- fejn jazlu li jibbażaw ruhom u għal din raġuni mhux ħajkun hemm arbitraġġ bejn l-approċċi supervizorju għal din raġuni aħna ftehmna fuq li ma situazzjoni politika li tikonna ħan niżguraw it-trattament konsistenti tal-banek internazzjonali li jirriżultaw mid-żona euro. Iżda aħna rajna li hemm ċertu limitu ta' dak għal dak li nistgħu nagħmlu, id-differenzi fir-regoli bejn l-istati membri qegħdin iwasslu għal impatt sostanzjali fil-kontest tal-Brexit, apparti minn hekk aħna naħsbu li fiż-żona euro jista' jkun hemm min japprofitta ruħu minn nuqqasijiet ta' regoli. U t tnejn li huma mhux super m'hemmx supervizjoni tagħhom fuq il-livell tal-euro iżda fuq il-livell nazzjonali. Il-banek edin jisu bosta affarijiet meta jiddeċidu illi ċaqalqu, mota kif jistrutturaw l-operazzjoni tagħhom u l-fatt illi ir-regoli frammentati u l-qafas ta' supervizjoni fl-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal fil tej ta' deċiżjoni li verament ma tantx għam mixtieq. Ir-reviżjoni ta' CRR u CRD tat il-leġislaturi opportunità illi namlu ta' jepannu għasta għandaw n qasiet li għalli nisqu fuq iktar konverġenza, per eżempju, il-proposta tal-parent undertaking li skur servina tajb ħafna U kwistjoni oħra hija supervizjoni ta' banek kbar u anka kumpaniji ta' investiment illi jistgħu jirrappreżentaw ċertu riski sistemiċi. Il-kumpaniji jagħmlu ħafna attivitajiet komplessi ta' kuljum allura innamlu supervizjoni ta' dawn l-entitajiet daqs li kieku kienu banek naħseb li hija xi ħaġa tagħmel ħafna sens. Ħalli bekk naraw x'inhuma huma sinerġiji fil-suq tal-ingrossa fil-attivitajiet li huma jagħmlu fil-peer group. Din hija prattika li għandna diġà nagħmlu fl-Istati Uniti u fil-Renju Unit. Ġifieri. Issa nitkellem fuq il- um, proposta tnaqqis ta' riskju. Aħna diġa diskutejna dal il-pakket, u allura istan nitkellem fil-qosor u ngħidulkom x'liktar jetaħassibna l ewwel aħna naqblu fuq il-ħtieġa illi naġlu kemm jista' jkun dispożizzjonijiet li jintroduċu qafas transitorju għal IFRS 9 aħna nasbu illi permezz ta' proċedura ta' facing in biss nistgħu nippermettu li jkun hemm it-tnaqqis tal-kapital CET1 għal raġuni aħna mħasbin li għaddin naraw il-proposta tal-Kummissjoni u l-abbozz tal-rapport eh, fil-fatt huma affarijiet importanti għandhom ikunu adottat minħabba li jistgħu jipprovdilna approċċ dinamiku li jista' jwassal arġamenti transitorji Iżda dawn jistgħu jkunu iktar komplessi u ta' pis għal din raġuni. Aħna l-approċ tagħna huwa li nipposponu dħul fis-seħħ tal-qafas tal-IFRS dissa u neħtieġu li l-banek ikomplu jikkalkulaw dispożizzjonijiet tagħhom u jagħmlu l-aġġustamenti li hemm bżonn skont is-siti wieħed. F'dan il-kontest huwa importanti l-koll li niskuraw l supervisuri jibqgħu jkunu flessibbli fl-odda li jużaw. U għadin raġun li kummissjoni l-proposta taħħa fuq it-tieni pilastru edha t-prova s-saħħaħ il-konverġenza supervizjoni iżda edha t-podġi daqxej ta' limitazzjoni għal l-azzjoni u l-flessibilità ta' supervizjoni. Parti minn hekk il-proposta mhix qed tipprovdi armonizzazzjoni xirqa tal- l-odda ta' supervizjoni, din hija xi ħaġa verament importanti wkoll anke meta aħna nkunu qegħdin inqosu. Apparti minn hekk il-proposta hija nieqsa minn armonizzazzjoni tal-qafas, aħna qegħdin naraw li hemm bżonn li jsir ħafna iktar progress meta qegħdin narmonizzaw l-alternativi tal-Istati Membri u diskrezzjoni tagħhom aħna nittamaw li dan ħajinkiseb anke matul in-negozjati. Aħna nappoġġaw ukoll simplifikazzjoni ta' ċertu regli, regoli għal banek iż-żar kif ukoll għal um, disclosure u l-classes ta' supervizuri għandhom iżommu ċertu flessibilità u diskrezzjoni wkoll ħalli napplikaw ir-regolamenti b'ċertu proporzjonalità. Rridu nżommu wkoll il-rulebook waħdini u level playing field u fl-istess ħin naħseb li mhux biss se jkun diffiċli definixxu l-banek iż-żar iżda nafu li l-banek iż-żar jistgħu jpoġġu daqsxejn riskji fuq id-depożituri li mhumiex imħarsa. U eh, allura jisaw jkollhom pis ku wkoll kif qedna matul il-kriżi finanzjarja. Fl-istessin aħna nafu li nistgħu nappoġġaw l-proposta sabiex nofru waivers tal-kapitali għal-kapital anzi u l-gruppi ta' banek dan jista' jipprovdi għal ġestjoni iktar effiċenti tal-kapital u aħna konvinti li fl-Unjoni Bankarja għana nridu nippermettu għal dawn il-wafers li jistgħu jinħolqu feħdan l-SSM. Apparti minn jek nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi hemm bżonn ta' xogħol intensiv li tisir fuq prioritajiet ta' supervizjoni u s-supervizjoni bankarja tal-ICB tista' tikkontribwixxi għal mitigazzjoni ta' dawn ir-riski li għandna bħalissa u nsaħħu dak li għandna fis-sistema bankarja taż-żona euro. Meta nagħmlu hekk aħna nkunet qed nikkoperaw mill-qrib mal-korpi regolatorju u supervizorji fil-livell nazzjonali u għanka fil-kuntest tal-mandat tas supervizur Ewropew. Iżda fl-istessin għadna ma wasanix fejn xtaqna. L-ewwel net hemm bżonn li jkun hemm il-banek li jieħdu azzjoni deċiżiva ħalli jtejbu l-kwalità tal-assi tagħhom u jiżguraw li jkun hemm modelli kredibbli illi jkunu implementati u jimxu bihom u l-istrutturi tal-governanza huma importanti ħafna bekk nkun nistgħu naperaw b'suċċess fil- dan l-ambjent li mal malajr, apparti minn hekk il-leġislaturi jridu jkun possibilità li jieħdu azzjoni malajr fejn jkun hemm bżonn. Grazzi ħafna l-ewwel kellim huwa Brian Hayes. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna Sinjura Neuer, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. U anka fuq il-suċċess tal-kas tal-rizoluzzjoni tal-Banko Popolar u kifet inti iva naħseb illi dan kien byproduct tal-MRL li fil-fatt permetta għal dan il-kas li jizvolġi u dan kollu rizulta minn hekk. Issa aħna nafu illi dan iddependa wkoll fuq is-supervizjoni anka brab ta' rizoluzzjoni, għafas regolatorju ta' rizoluzzjoni l-għanna. Parissa nishtu nkunu nafu minna ħatijak Ir-reviżjoni potenzjali ta' toolbox kif tista' torbot ukoll ma' dawn l-istress test li jistgħu jirriżultaw anka brabta mal-injezzjoni tal-kapital mill-ġdid u anka fuq is-superviżuri u dak li jistgħu jagħmlu fuq id-deċiżjonijiet li jieħdu fuq ir-recap ta' prekawzjoni anke brabta mat-timeline. U kemm din ħatkun fuq bażi temporanja. U t-tieni ħaġa nixtieq eh, nitkellem dwarha hija kwistjoni tal-MPL fl-Irlanda aħna nafu li sar ċertu progress. ċertu waħda għandna perċentwal 14% u din hija xi ħaġa li tħassibna jiena naħseb illi mhux l-MPLs kollha huma l-istess, l-MPLs li huma problematiċi jista tista solvjom, u hemm oħrajn li jmur lil mir-riżoluzzjoni. Naħseb li l-problema hija li aħna mhux neċessarjament qegħdin inqisu l-kategoriji differenti tal-MPS u rridu naraw jekk l-SSM biex tqis illi dawk l-MPS illi nistgħu nirranġawhom b'xi mod jew ieħor għandhomx jingħataw il-lok għal ristrutturar u naħseb li din hija l-iktar mistoqsija u linja li qegħdin insaqsu ħna minna ħata s-settur bankarja, kem ħabba l-problemi għaddejna minnom, grazie. Uh, for your question on that. ħafna għal din il-mistoqsija. Permettili qabel xejn nitkellem ukoll l-indirizza ċerti punti illi l-President ukoll semmu. Qabel xejn nixtieq ngħid illi jiena marbuta mill-konfidenzjalità u r-reġim ta' konfidenzjalità u r regoli mill autoritajt ta' Spanja u l-liġi Ewropea wkoll bekk. Se nipprova inwieġeb dwar il-proċess x'namlu jiġifieri f'ċerti ċirkostanzi. Iva, kif semma il-President, importanti illi ma nkunux f'kriżi sistemika u għalhekk l-Unjoni Bankarja inbniet biex tindirizza problemi fina tattat biex taċċerta li dawn jiġu indirizzati fuq livell idiosinkratiku ta' istituzzjoni kemm jista' jkun. Ċertament huwa aktar faċli illi nindirizzaw situazzjoni bħal din fejn għandna xerrej. Xerrej wieħed jew diversi dejjem huwa tajjeb illi jkollok ċertu livell ta' kompetizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar però jkollna bżonn xerrej wieħed biss. Is-soluzzjoni hija li l-problema trid tiġi indirizzata mill-bidunet, jekk tiġi indirizzata tard wis allura ikun anqas interessanti għal xerreja potenzjali illi jieħdu il-banek illi jkunu forsi aktar dajfa u jieħdu l-portfolios tagħhom. Issa dwar rikapitalizzazzjoni ta' prekawzjoni, punt li semma, permettu li ngħid li din hija xaġa li tinsab fil-BRD fejn aħna maħniex qed immexxu. Qabel xejn hemm bżonn sitwazzjoni fejn il-bank jitlob l-awtoritajiet nazzjonali illi jkun hemm forsi finanzjament pubbliku u jekk ikun hemm qbil il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministri tal-Pajjiż jitolbu l-inna il-DG Competition sabiex niverifikaw jekk il-kondizjonijiet ta' rikapitalizzazzjoni ta' prekawzjoni u mhix prezenti hemm kondizjonijiet importanti fosthom naraw illi meta ma jkunx hemm finanzjament eh, pubbliċi eh, xorta waħda jkun hemm sitwazzjoni fejn il-banek ikunu jistgħu jkunu viabli fuq żmien twil biex jevitaw kwistjonijiet ta' instabilità finanzjarja. U f'proċedura tali, ċertament, hemm żewġ talbiet, jiġifieri il-bank u solventi jew le, U din hija deċiżjoni li mbagħad tittieħed f'ċertu mument fil-żmien u ovvjament irdu nħarsu dejjem il qudiem però din il-perspettiva li nħarsu lejn il-ġejjini Eh, li konna fċertu moment ifisser illi aħna ikonna natu il-capital shortfall u anke xenarju avversi ġifiri fejn niskattaw il rikapitilazzjoni ta' prekautela u allura Aħna maħna qed nagħmlu xejn iktar ju inqas qed naħmu però mill-qrib mal-awtoritajiet Ewropej u anki l-awtoritajiet nazzjonali biex bekk l-operazzjoni tkun ta' suċċess fil-fema tiegħi. Dan huwa punt kruċjali jekk ikun hemm rikapitalizzazzjoni ta' dan it-tip u finanzjament pubbliku ikun preżenti biex il-bank ikun viabli, allura din tkun xaġa ta' suċċess fuq żmien medju Mbagħad sta l-Kummissjoni jekk tikkonsidrax jekk il-kondizzjonijiet intlaqgħu jew le. Issa dwar dawn l-exposures ziva, ovvjament mhux dawn l-MPLs kollha huma hemmhekk preżenti għaliex nafu u rajna f'ċertu ċirkostanzi fejn hemm ukoll dawn id-defaulter strateġiċi li supposti jridu jħallsu per ma jħallsux kif rajna fil-kriżi tal-Greċja u aħna għanna l-SMEs, entitajt korporattivi, anke individwi. Jista' jkun hemm ukoll eh, self għal entitajiet domestiċi, azzjonijiet ta' finanzjament u ovvjament self differenti jitlob għal soluzzjonijiet differenti. Aħna ċertament nindirizzaw mod partikolari il-portfolios ta' legacy li konna u kollox jiġi evalwat kas kas anki minn evalwaw l-elementi kwalitattivi. Nafu illi dana kollu jirrikjedi żmien nixtuq naraw li l-banek jimxu fi direzzjoni it-tajba minn ardew minn zejjed. Ovvjament irrid ikun hemm perspettiva realistika wkoll. U bekk qegħdin inqisu il-pjanijiet kapitali u l pjanit tal-NPLs illi l-banek edin jiprezentaw. Xi kultant huma konvinċenti jmu mhumiex. U f'dak il-każ aħna nitolbu il-banek illi jerġgħu jagħmlu xogħolhom. Next question. Grazzi, il-mistoqsija li miss. Minna ħatijaj? Mela jiena nixtieq ukoll inkompli fuq il-punt tal-Banku Popolar. Nkoll kemm aħna nafu li inti limitata f'dak li tista' tajt flaqa pubblika, però xorta waħda naħseb ta' min forsi jisaqsi aktar. L-SSM kien jaf dwar problema tal-bank u jekk eh, kien konxu ta' dan. Kien hemm spezzjonijiet fil-post speċifiċi u dawn saru minn membri nazzjonali, individwi, jew minn timijiet kif sar ma' banek oħra biex ikun hemm ċertu bilanċ biex ma jkunx hemm ovvjament ċertu forsi perspettiva nazzjonali ta' parti biss. U allura għalfejn ma kienx hemm identifikazzjoni ta' tali problemi, anke meta nqisu li maħniex situazzjoni ta' stress issa, u allura il-problema mbagħad żviluppat anke mingħajr l-element ta' stress. Fl-aħħar inti semmejt li irid ikun hemm aktar setat anki f'termini tal-MPL, però intom diġa għandkom setat partikolari għal dak li għandu x'jaqsam l-element ta' teddida u allura Dan il-proċess sar anki meta hemm fema siħa tal-problema, allura għalfejn ma kienx hemm miżura li ttieħdet biex tindirizzaw l-elementi fraġli. Intom stajtu għaliex stajtu għamiltu aktar u allura jekk il-bank kellu problema. Għalfejn ma ħattux azzjoni għalkemm kontu tafu, jew forsi ma kontux tafu, u allura mekk ukoll inkwetaw aktar Ġifiri l-SSM ma kienieċ eh, konċa tal-situazzjoni. U allura dan huwa punt ta' svolta li huwa importanti għaliex ċertament għandna eh, strument li għadu mhux komplet tal-Unjoni Bankarju m'għandniex elementi kollha meħtieġa bekk. Għanna l-intervent minn kmini dak biss huwa l-element li għandna lissa u allura forsi jkun aħjar illi naslu għal konklużjoni illi forsi xi ħaġa ma ħadmitx kif suppost, kien hemm xi żbalji, kien hemm xi nuqqasijiet taqbel u jekk iva. L-SSM x'planijiet għandu biex jindirizza dawn in-nuqqasijiet. Grazzi, grazzi ħafna. Mela dwar dawn il-mistoqsijiet dwar il banku Popolar. Mil-ġdid, nsemmi illi jena marbuta mill-konfidenzjalità, dana kollu li nista ngħidilkom dan. Konna nafu pala SSM, Iva konna nafu, ħafna kienu jafu għaliex fi testa stress tal-2016 li kien publikat rajna li fil-fat dana kien it-tielet l-arbank f'dan l-eżerċizzju issa tnaqis fil-kapital kien b'saħħtu kena 600 punt ta' negozju fi xenarju bażiku allura aħna ma konix sorprizi u konna qegħdin insegwu dan il-bank u konna għinna insegwu il-bank matul iż-żmien fejn aħna żerċitajna is-supervizjoni L-ewwel trid tiftakru ovvjament li l-istress test ma kinux testijiet fejn wieħed jgħaddi jew ma jgħaddix l-2016, però it-tnaqqis tal-kapitali kien viżibbli ferm. F'dan il-moment ukoll il-bank ħareġ il-kapital 2.5 niftakar sewwa fl-aħħar snin wasal għal 5 biljun f'kapital addizzjonali, ġifieri ammont sostanzjali. forsi xaħġa li tista' tispjega l-fatt illi mm, s-situazzjoni ma kienx qar hija illi aħna ma nfasslux ix-xenarju tal-istress test. Il-stress test tal-lanqas għandu mbagħad element ta' votazzjoni fl-eba. L-eba mhux l-uniku istituzzjoni illi taqbel ma' xenarju tal-istress test. Hemm ukoll l-isforzi ta' oħrajn bħal tal-ECB huwa xaġa tajba wkoll il ma jkunx hemm konflitt ta' interess minn ħata supervizuri għax mumma ma jiddeċidux l-istress test kif se jkun. U għat insemmi dan il-punt għaliex meta pajjiż jgħad fil-qieħ net ta' dak li huwa meqjus bħala l-qieħ ta' kriżi, ovvjament fi Spanja rajna illi kellna il-bubble fil-proprjetà xi ħaġa illi laqtet diversi banek, allora ma kienx irraġonevoli illi nqisu illi l-ar kien għadda u xenarju avvers, eh, jew l-ar xenarju għal Spanja kien illi iva jkun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm inqas problemi meta nqablu ma' pajjiżi oħra. Dana kollu wkoll kol wassal għal inqas impatt tal-istress test. Pero, Sur President, kif semmejt inti? Aħna minna spezzjoniet fil-post, għamilna diversi spezzjonijiet. ċaħġa li tistaw taraw ukoll fil-rendi konti pubbliċi kien hemm biljuni e biljuni ta' elementi addizzjonali illi wkoll ingħataw f'termini ta' supervizjoni bankarja u allura nista' ngħid U kif semmejt inti wkoll. Ikun eħfef jekk insibu fejn forsi sar l-iżbal, fejn nistgħu nikkorreġu tal-iżbal, però sfortunatament minix qed nara anki bl-arfin li għandna issa fidejna, ma nistax nara xi stajna nagħmlu b'mod differenti. U jiena ma nqix illi għaliex l-ewwel darba f'aktar minn tliet snin aħna dikjarajna illi konna bank li sejfalli jew xaktar xifalli, iva xaġa illi aħna nitiqu namlu, pero probabilment li kun ħażin li għatma najdu li għanna bank li sejf tajfalli. ċertament, aħna għanna s-salodot li jintom tajtuna u dawna jenuna u xikultant eh, bank jista josfor għalix il-ġestjoni tal-bank, il-bord tal-bank ma ħadux deċizjoni ta' tattati meta fil-fat kellhom jieħduhom. Dak lo importanti però li konna qafas il-BRD u l-istituzzjoni SSM u l-kooperazzjoni ta' dawn l-entitajt flimkien biex bekk naraw illi konna azzjoni minar problemi il-bank jiftaħ l-għada, mux biss Spanja, ġara dan anki fil-Portugal. U minnajr ma kena finanzjament pubbliku u minnajr ma ħlaqna stress. Bek modestament, għal-kem għatma nitu pjaċir najdu għek, pero ċerta modesta najt illi għaddejna mit-test tal-framework u dan il-din il-kategorija ta' deċiżjoni ta' dispieċi, xorta waħda nistana ngħidu li kien hemm element ta' suċċess. I'm sorry to say that day. Skużani, jiena se jkolli nistqar li ma naqbilx miegħek naħseb ikun aħjar li l-SSM taraf li kien hemm nuqqasijiet u li nidentifikaw il-problemi u naraw kif se ntejbu fuq dawk il-problemi illi għandna. President, mistoqsija, jina jidr li li jett li dwar leġislazzjoni eh, ma nix MRL, eh, sa wasmajt, għax konfus jinassa. President, Iva, ma nix il-situazzjoni fejn ikonna l-phasing in tal-banek. Fuq karta għanna u regoli għedin emmek, pero nema. This is not for a debate. Kif kullħat jaf, irridu il-ħin, il ħin biex aħna nindirizzaw din id-dispożizzjoni. U rajnieħda mill-fatt li dan il-bank illi kiku kien hemm il-bejlin ikollu bżonn mbagħad jmiss id-depożitu. Però għandna l-MRL. Però hemm differenza bejn ir-realtà u li aħna nikbu sentenza fl-leġislazzjoni. l-Onorevoli Lums, grazzi President, naqbel ma dak li semmejt qabel u anki nixtieq eh, ukoll nilqa li Sinjura Nui u jiena rajt ukoll dikjerazzjoni ta' Sur Kostanzjo Viċi President fejn semma li raġunijiet illi waslu għad-deċiżjoni kellhom xjaqsmu mal-problemi tal-likwidità u kien hemm bank run, jiġifieri ma kienx kwistjoni fejn nevalwaw l-iżviluppi ta' solvenza, iżda kienet kwestjoni ta' likwidità u nieqaf il-kotazzjoni hemmhekk. U għalhekk raġuni fejn aħna nikkonsidraw bank li se jfalli jew xaktar xi hija xi ħaġa li għandna nindikaw aktar. Ġifieri tinker kwistjoni ta' likwidità. Jiena ma rajtx ukoll ġbija ta' persuni li kienu qegħdin f'linja qudiem il-banek tagħhom, jiena ma ngħidx fi Spanja, forsi allura bekk tlif xi ħaġa, però nixtieq nkun naf liema miżuri u liema eh, azzjonijiet ta' stress eh, intużaw biex taslu għal din id-deċiżjoni, partikolarment għaliex għandna każijiet oħra fih dan il eurozone u qed insaqsi din il-mistoqsija għaliex nixtieq nagħmel paragun mal-likwidità li qed tiddeterjora anki f'tliet banek tal-Italja fostom il-Banko Popolari ta' Vincenza. U nafu li dawn ukoll huma banek pjuttost nervużi u ilhom f'din is-sitwazzjoni għal xi żmien għal għallura kif qegħdin tal-valwaw din is-sitwazzjoni f'termini ta' dawn il-banek u x'raġunijiet tistgħu tużaw anki termini tal-likwidità tal-limitu minimu u dawn il-każijiet kif huma differenti mill-każ ta' Banko Popolar. Forsi din hija mistoqsija l-aktar relevanti. L-ewwel għax m'għaddewx mill-stress test dik hija differenza kbira, però hemm oħrajn. Grazzi ħafna. Ovvjament, bħalma jiġri kemm il-darba meta jkun hemm falliment f'bank, il-likwidità hija il-raġuni primarja għal marda, pero kif inti u kol fint mill-rimarka tijaj ta' kmini illi iva jekk il-banek jibnu biljuni ta' ammonti addizzjonali u jekk il-bank joħroġ imbagħad 5 biljuni oħra ta' kapital fl-istess żmien u jekk il-bank jimbieħ mill-board u l-president tal-bank eh, mill-president tal-bank ifisser li kien hemm dan l-element tal-likwidità. U dan kien l-aħħar pass eh, f'termini ta' din il-marda. Mela, hemm limitu minimu għal-likwidità l-element aħari li jrid tiġi evitat huwa li ma nkunux sitwazzjoni fejn il-bank ma jkunx jista iħallas id-dejn tiegħu u biex najtek eh, dawk li dejjem jaslu tal-ewwel u dim il-banek huma eh, dawk li kunu l-ewwel li jkunu interessati. U allura hemm kondizzjonijiet ċari għal banek li se jfallu jew x'aktar xi jfallu, għal ġirid ikun hemm ksur ta' rekwiżiti f'mod li jiġġustifika l-irtirar tal-autorizzazzjoni għal bank. L-assi tal-istituzzjoni ikunu fil-ġejn qrib mislufa f'termi ta' eh, responsabiltajiet u bekk dawn ma jkunux jistgħu jħallsu l responsabiltajiet u d-dejn tagħhom forma likwida. Anki jkun hemm bżonn appoġġ straordinarju f'ċertu eċċezzjonijiet u mbagħad ċertu każijiet ikun hemm rikapitalizzazzjoni. Dak huwa l-qafas legali qed naħdmu fih. U meta l-bank ikun jista' jħallas id-dejn tiegħu u dana x'aktarx ma jfallix, iżda jekk ma jkunx jista' jew mhux se jkun jista' fil-ġejn qrib hekk jgħid it-test dan jkun qed ifalli jew x'aktar se jfalli. Meta aħna niġu wkoll indirizzati problema bħal din, allura ma tantx ikun hemm lok eh, biex aħna nitwazzjoni, aħna naraw is-sitwazzjoni u mbagħad nieħdu deċiżjoni u forsi jkun hemm sitwazzjoni fejn kun aħjar nitwazzjoni f'weekend fejn ma jkunx hemm moratorju fil-pajjiż konċernat biex bekk li dak li jasal l-ewwel ma jiġix moqdi l-ewwel f'termin ta' depożituri, pero dana kollu jista' jinqala wkoll f'nofs ġimgħa kif sar fil-Banko Popolar. U allura mbagħad f'dak il-każ ikonna nieħdu i deċiżjoni Hermosa. Grazzi ħafna Ramon Hermosa. Grazzi President. Eh, u merħba bil-ġdid f'dan il-Parlament jien għandi mistoqsijiet fuq il-Banko Popolar u anke l-Andalules għati ftit iktar informazzjoni għall-ewwel derba kien hemm dan il-investiment dan il finanzament pubbliku użat fir-riżoluzzjoni tal-bank, ġifieri ħaġa tajba nistgħu ċelebrawa u il-board il eh, sarem jiġifieri ħadem pass maġġer sambat il-futur. Forsi Banko Santander kun jista' jħallas inqas taxxa fil-snin eh, li ġejjin, u mbagħad naraw. Ma jiena għandi eh, mistoqsija fuq il-mekanizmu ta' supervizjoni għax kif qal kollega tiegħi Lunes kif għal Kostanza Viċi President fis-7 ta' Ġunju illi ma kienieċ kwistjoni ta' securities imma ta' likwidità Imma nixtieq insaqsik jekk inkom se tinvestigaw din informazzjoni li deret fil-medja is-sur Gindo għal fil-Parlament eh, Spanjol illi kienu ma gvernijiet reġjonali dawk lokali u forsi s-sistema ta' sigurtà soċjali Spanjola illi għamlet dan ħarġu dawn id-deposit ma kienx hemm il-kjus barra mill-banek kien hemm ma kienx hemm dawn il-klijenti iż-żar illi talbu li jħorġu l-flus tagħhom imma jidher illi kien hemm xi gvernijiet lokali u reġjonali li huma stess irtiraw biljuni ta' euros jumejn qabel l-intervent u għalhekk insaqsik jekk intkom se tinvestigaw il deċiżjoni tal-Gvern Spanjol illi ġab eh, situazzjoni ta' likwidità dan il-bank. Issa, bit-tieni mistoqsija Banko Popolar dejjem eh, ma għanx iktar dejn u għal daqstan dan il-modell huwa validu għal resolutions tal-futur u jekk u hekk. Għaliex xi ħadd jinvesta f'dan it-tip ta' dejn jekk ikun hemm l-istess tip ta' riskju. Grazzi. Mela, l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek jekk eh, xi eh, depositanti iktar eh, b'saħħa setom jirtiraw il-flus tagħhom jiena m'għandix setat tal-pulizija naħseb din hija mistoqsija għal ġustizzja Spanjola jew għall awtoritajiet tas-suq ukoll jistgħu jinvestigaw dan il-każ u jieħdu miżuri jekk hemm bżonn li jittieħdu ċerti miżuri. Issa, fuq il- fuq id-dejn subordinat dawn għanwa tħassib, għanwa strumenti ta' tħassib il-bicċa parti tal-MRL se jikoristi dawn il-kokos subordinated debt iva aktar mill-sinja bonds dan ifisser illi in-nies bżonn jifmu l-istituzzjonijiet l-individwu bżonn eh, ikun jaf x'qed jixtri u bija tal-imlutu kol ma jrikunux awtorizzati illi jixtruhom direttament għax mbagħad ix-xiri jsir komplikat ħafna forsi gramazzjonijiet ta' mutual funds, per eżempju economic policies tal l-assikurazzjoni kemm ħafna diversifikazzjoni. Imma dawn huma iva strumenti illi seġibu l-ekwità tal-banek meta il-bank ikun viċin likwidità likwidazzjoni u strument perikolus u n nisem imson ikunu jafu eżatt xedin jixtru Mżon li kunu jafu il-riskju li mu. Grazzi għandi 30 sekonda. Iva, 10 sekonda l-mistoqsija. Inti saqsejt, njina saqsejtek fuq il-Single Supervisory Mechanism kif jekk u xsejġi dik se investiga deċizjoni tal-Gvern Spanjol u naħseb inti għat li le? Id-deċiżjonijiet għax il-gverni s sigurtà soċjali u l-biljuni le. Ir-risposta tija hija le jien m'għandix il-poter, imma hemm is-setat tas-suq u tal-ġustizzja Spanjola li huma responsabbli ta' din il-kwestjoni. U u matilu ntqal il-Ministru qal li kien bank bisolvenza u issa intix tinvestiga dawn it-tlet ġimat Le, l-autoritajiet tas-suq għandhom ir-responsabilta u ma jistaw jivalutaw din is-sitwazzjoni eh, ma toġbokx il-tweġiba ma rċevejta t-tweġiba. Mirgel Urban Crespo, grazzi ħafna eh, President. Jidrinna illi risoluzzjoni tal-Banko Popolar eh, baċab miegħu dubju fi Spanja kif ukoll eh, fl-ICB anki fil-gvern tiegħu stess għal hemm tħassib u trionfalizmu u kol fi situazzjoni attwali u għalek aħna mħazbin ħabar proċediment kif għattin stess tal-ferat u fejn kienem moviment eh, ċaqli uh, massiċ ta' depositanti illi kellhom x'informazzjoni eh, ta' ġewwa eh, privileġġata u l-azzjonisti iżżaru ma dawk l-iktar se ibatu me peġotizzju kontrihom dawk li jaħdmu fil-Bank Popolar per eżempju wkoll. U d-dim ristrutturar qawwija ħafna u mbagħad qegħdin naraw għal darba darbtejn eh, kif il-kompanija Deloitte anke fil-kas anke fi Spanja eh, tasal ta f'waqta u biex tafaċilita l-operazzjoni u presentat rapport illi jitkellem fuq il-beħ tal-Bank Popolar għal Euro u għalina dini għal mistoqsija tal għal stant, l-ewwel waħda kif kienet jgħid il-President se jkun hemm reviżjoni tal-mekanizmu tal-istress test tal-Bank Popolar għax qed jgħidulna li huwa perfett dan dan il-bank u kif qal ukoll eh, Tremosa għax il-Ministru eh, tal-Ekonomija jgħid illi b'saħħtu u għalhekk nixtieq inkun naf jekk intkom se tirrivedaw se tirrivedu xew le l-istress test. Tieni mistoqsija mhux ċert ir-riżoluzzjoni tal-Bank Popolar jiftaħ il-bib beraħ għal inmenti u ma jiġi suspettat il-prinċipju ta' non-creditables uh, eh, of litigation U l-aħħar mistoqsija, il riżultat tal-operazzjoni fil-fema tagħna għalmenu tib supponu kol li tas servizz finanzjaru pass u dimwadda standan huwa perikolus ħafna għal dak li hija lajnuna illi mhumiex bikbjar bizzejiet u għallek aħna diġa rajna f'każijiet oħra fejn dejjem ir-riskju sistemiku jikber u jizdit u nikonsidra qabel ma nagħla illi dawn il-banek eh, medju u mbagħad il-banek il-kbar imħabba single supervisory eh, mekanizmu għandu periklu sistemiku jew le. Thank you very much. I... Grazzi ħafna. Nittama illi fim ta' xinti għagġilt ħafna u kon sfida għall-interpreti. Mela, fuq dak li semmejt eh, fuq il-moviment ċaqliq ta' depozitanti, Iva, dan ma taqax taħt is-setat tiegħi ma nistax nivolvi ruħi imma hemm lok iva għal ġustizzja Spanjola illi tinvestiga dan movimenti u tara jekk insem eh, din informazzjoni minn ġewwa biex daw in-nies jipprovaw illi jħarsu lilhom infushom iktar mid-depositanti żgħar. Imma ħadd ma tilef ċentesmu laf Spanja u Portugal, f'Portugal, ġifieri terba kulħadd ġie mħares. L-eċċezzjoni tal-depositanti iż-żgħar jew beta l-imnut illi kienu qed iżommu l-ekwità ma kulħadd jaf li l-ekwità mhuwiex depositu wieħed ikollu dejjem jieħu riskju u nittama l-menu li koħat jaf li l-kapital kontinċenti fuq eh, dan it-tip ta' eh, dejn huwa kważi ekwita, kważi ssir sit ta' ekwita' meta kun kważi se jfalli bank u għalhekk iva ħafna xaffariet nitalmu u din tfakkarna li hemm dan il-periklu iva fuq litigation iva se jkun hemm eh, ħafna taħdidiet, żgur mbagħad narawx se jiġri jekk kien hemm xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina, nies istruzzjonijiet dan jiġi indirizzat mis-sistema ġudizzjarja tal-pajjiżi involuti. Issa fuq il-konċentrazzjoni u eh, l-banek li huma too big to fail kbar wis biex ifallu forsi sejra żball imma għalija mhijiex kwistjoni ta' daqs imma ta' kumplessità Ovvjament, il-banek il-bar huma iktar kompless mill-banek il-sar, imma jidir li għalmenu illi kemm il-bank ikun sofistikat, kompless, operazzjoniet ta' swieq eżotiċi. U jekk ikunux operazzjoniet off balance sheet, forsi inqas trasparenti fuq ċerti transazzjonijiet Edin nitkelmu għawnek fuq il-retail banking, fuq il-bank ta' Santander u banek oħra, u sfortunatament ta' spiss dan it-tip ta' retail banking. Ġifiri self mux realistiċi li jikkawżaw il-problema. U għalek ma naħsibx li x-xerrej jkun iktar kumpless, u ma naħsibx li hemm iktar sfidi fis-supervizjoni ta' xarrej bħalma kienem qabel binix imħasba f'dan il-kas. Forsi boħrar ma mux f'dan il-kas. Grazzi ħafna memx iktar ħin. Ernest Ultrason. Grazzi ħafna President, grazzi Signora Annui li edha għammek għawnek mana. Tlet mistoqsijiet fil-ewwel intervent tiegħek għax l-artiklu 13 tar-regolament tal-SRM jistabilixi li tridu tirriformi l-SRB jekk ikun hemm intervent bikri u dawn l-interventi u l tu huma stabiliti f'artiklu 27 u għacċar illi meta jkun hemm sitwazzjoni finanzjara li eh, ħestrem tmur għallar, speċjalment problemi tal-likwidità, l-intervent uh, eh, bikri huwa strument disponibli. Kien hemm intervent bikri fil-kas eh, tal-Bank Popolar mill-SRM u jekk IVA, meta u jekk le li mumma raġunijiet l-SSM ma applikax l-intervent bi kristabrit mill-regoli. Tini mistoqsija relatata u kol mal-problemi tal-likwidità tal-bank. Omnek u għacċar il-fċertu moment il-Bank Popolar il-kopertura il kopertura kienet ferm iktar baxxa mill-level minimu u dinja mistoqsija mill-lima dati il-Bank Popolar kellu din ir-rata tal-ekwitità inqas mill-level minimu mandatorju għax tgulli għandek din l-informazzjoni għax kontet monitoraċ, kontet għamelu monitoraċ imħabba illi kien hemm ukoll il-Bank Ċentrali Spanjol involut u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu kemm dam dan il-Banko Popolar jopera mhux skont ir-regoli 10 Deċembru tal-2016 din l-kopertura tal-likwidità kienet ta' 135% eh, ġifiri ferm iktar mill-level eh, minimu. ġġara u għalix marret għal-level iktar baxx. Tiret mistoqsija, President, fuq il-ġestjoni tal-bord ta' qabel. Il-bord ta' qabel li kien diżastru sħiħ telaq pensjoni ta' 73 miljun euro. U dan ovvjament kienet arru kaza, Spanja kulħadd ġifiri skantat għax kienem id-depositanti li telfu dak li fadlu u għalek nishtiq nkun naf kif taħsiba int dawn mhumiex mistoqsijiet tal-leġislaturi dawn il-każijiet għax probabbilment hemm bżonn nitkellmu fuq dawn il-fatt li dawn il-fondi jkollhom ukoll suġġett ta' bejlin. Għandi dawn it-tliet mistoqsijiet mela jekk jogħġbok. Intervention measure. Mela għal dawn l-interventi bikrin iva hemm żewġ regolamenti li si RD4 u li BRD nasen dawn li miżuri tal-interventi bikri u tweġiba hija le għaliex għax aħna obbligati illi naġġixxu proporzjonalità dan ifisser illi għandna bżonn illi nieħdu l-azzjoni minima neċessarja biex niksbu xi ħaġa u iż-żewġ sistemi illi jiġu konsidrati mod differenti mill-banek meżuri ta' intervent bikri skont li BRD4 hija business as usual għal ċerti bankiera u skont li BRD danja fissija b'saħħitha. Imma huwa diffiċli li konna dan taħt il-BRD mħabba din il-prinċipju ta' proporzjonalità fuq l-azzjoni ta' supervizjoni minima meħtieġa u għalhekk jiena bat ittra bil-viċi ċer eh, l-leġislaturi l kummissjoni biex nispiega l-abbozzar attuali ta' dawn miżuri l-intervent bikri li huwa għajn ta' tħassib għalina għax huwa diffiċli illi jkun hemm il-kondizzjoni rispettata l-użu tagħhom. Minħabba dan din lakuna legali, il-membri maġranza tagħhom jikkonsidraw illi jew tmini wis jew tard wis qatt ma nkunu f'sitwazzjoni fejn il-ħaġa tkun loġika, imma nittamaw li sewwejna l-kwistjoni u konsidrajna illi niftħu il-kooperazzjoni tagħna mal-SRB l-autorità ta' riżoluzzjoni ferm iktar kmini milli li kieku ikonu ħadna dawn il-miżuri ta' intervent bikri skont il-BRD u kol minħabba l-fat illi din iskambju ta' informazzjoni u informazzjoni huwa għabbażi eh, eh, ta' meta ikollhom bżonn ikunu jafu f'ċerta sikostanzi jekku u meta maħniex ċerti nagħtu iktar mhux inqas u għalhekk dan ma ħalaqx xi uh, distorsjoni imma tajjeb li kieku fir-reviżjoni tal-BRD konna wkoll miżura ta' intervent bikri illi joħorġ bil riżultat li suppost joħorġ bihom eh, xi ħaġa differenti mill-CRD erba' u najdu l bankira illi qed jieħdu rwol trajettorja illi se twassalkom lejn ir-riżoluzzjoni jew likwidazzjoni jekk ma tbidlux l-affarijiet radikalment. Dan huwa lan ta' dawn il-miżuri. Iva, issa minix sen weġeb fuq il-livelli ta' kuljum tal lcr u R ratio għax għandi kwistjoni ta' konfidenzjoni ta' eh, konfidenzjalità, imma hemm naraw jekk hemm il-possibilità ta' rikupru bħala soluzzjoni ximdaqqet irid jgħaddi ftit żmien, ximdaqqiet jista' nistgħu naġlu sa skont ċirkostanza imma ta' naġlu għax inkunu viċin ħafna għal kriżi. Imma f'ċerti ċirkostanzi hemm bżonn li għaddi ftit żmien jekk hemm il-possibilità ta' rkupru meta il-bank ikun jista' jirrispetta dan ir-ratio mill-ġdid, U jekk it-tweġiba hija ma naħsbux illi se tkun jista' nkunu viċin friġranet qabel ma nieħdu deċiżjoni likely to fail. Grazzi ħafna Marco Valli. Grazzi ħafna President. Iva, ekk, se nitkellem bit-Taljan. Fi diskors ta' introduzzjoni tiegħek int tkellimt tu għat tal-darba darbtejn għanna bżon naġlu naħseb u koll li din hija problema importanti. Imma meta ikonna situazzjoni ta' kompetitività diġa e, eh, mawġa, e, zvijata, għax għanna l-banek li diġa neħħu dan il- pis fil-balance sheets tagħhom u fis-snin li għaddew diġa' kellna diffikulti ta' kellna banek anki fosthom Taljani illi kellhom il-problema illi jaġlu fuq il-beħ ta' dawn il pjels u mbagħad joħolqu problema illi jiġu likwidati eh, bi prezzijiet ferm iktar baxxi mill-valur reali tagħhom. U għalhekk ikun hemm kundizzjoni ta' tensjoni eċċessiva u jkun hemm distorsjoni eh, sħiħa għal dik situazzjoni illi diġà hija waħda negattiva għall aħħar f'dawk il-banek illi ċevaw lajnuna u dawk illi jirċevu mbagħad daqqa fuq rashom mill-supervizjoni illi tajdilhom illi jmorru lejn likwidazzjoni mill-operaturi fuq is-suq li huma erbaqtates u għal daqstant huma kexet eh, jagħmel ikollhom godan fuq l-NPLs biex jaġlu Umbat fuq id-data rajna illi apparti l-assi ta' tielet livell hemm ukoll ħafni assi ta' tieni livelli fil-istituzzjoni bankarji Ewropej. Qegħdin nitkellmu fuq il-derba iktar minn dawn il-kredituri li marlu għallar. U għalhekk aħna suppost li t-provaw nkunu nafu li mu il riskju reali sistemiku illi qegħdin ngħixu fih pal unjoni Ewropea u nafu wkoll li hemm assi tal-tieni u tielet level u jiena nixtieq nifhem għaliex tkomplu tinsistu fuq l-NPLs mingħajr ma tikkonsidraw ukoll l assita ta' tieni u tielet livell. Grazzi. Well, when you mentioned that uh, we Iva, mela meta kontattejt illi aħna kena nieħdu azzjoni, ma nafx jekk aħna fil-fas nistaw xnejdu li kanna nieħdu azzjoni fis-sena 2014 sadin fis-sena 2017. ġifiri għaddejna mill proċess twil ħafna ta' gwida, konsultazzjonijiet fuq il-gwida u nisaqsina ħafna banek u ukoll issa qegħdin insaqsu l-banek sabiex jgħidulna kif eh, huma jaħsbu li l-aħjar mod illi nistgħu nindirizzaw dawn il-non-performing loans. Iva dawn il-pjanijiet għandhom ikunu ambizzjużi, iżda għandhom ikunu realistiċi fl-istess ħin. ġifiri aħna qegħdin nevalwaw il-kapaċità tal-bank jekk il-bank ikun qiegħed jagħmel dak li jista' jagħmel sforz aħna nippruvaw naraw jekk nistgħux naċċettaw il-pjan. il pjan jekk naraw li huma verament jixtiequ li jimmexxu l-bank fid-direzzjoni tajba. Inti kellimt ukoll fil-beħ tal assil li l-prezzijiet mhux dejjem ikunu eżattament dak li jixtiequ l-banek bħala prezz, iva, din hija xi ħaġa ovvja minħabba li aħna qegħdin f'ekonomija tas-suq, le ġifieri jekk inti tixtieq tbeħ xi ħaġa għandek tafri prezz li ħadd ieħor jixtieq iħallas hemm xi 900 biljun ta' non-performing exposures fil-żona euro qiegħda tonqos xi ftit din iċ-ċifra iżda aħna nafu li huma xerrejja li qegħdin fl-aħjar pożizzjoni mhux dawk li ħajbiħu dawn l-asseġi iva naqbel miegħek il-prezzijiet huma pjuttost diżappuntanti. U iktar ma ikun hemm Banek, naħseb iktar li kun pozizjoni tajba ġifiri jina nista nifel pozizjoni tijak u għallura naħseb illi zgur li tal-ewwel ħajkunu servuti aħjar minn dawk illi ħajħalsu biljuni ta' euro f'non uh, exposing f'dawn l-exposures, non-performing exposures. Jena Isni qed nara li inti qed tgħid li aħjar nifukaw minflok fuq il-non performing exposures fuq l-operazzjoni tas suqina Iżda ma naqbilx minħabba li naħseb li rridu nikkontrollaw kollox minħabba li wara l-kriżi il-kapital tal-banek naqas ħafna fuq l seta tal-level numru 2, level numru 3 għaddaw kelli mhumiex konxib b'din id-distinzjoni dawn huma kunċetti ta' kontabilta Nishtiq nfakkarkom ukoll li għamilna valwazzjoni komprensiva wkoll u rajna li kien hemm 47.5 biljuni ta' euro minkejja l-analiżi tal-livell 3 u aħna kellna 42.9 li kienu ta' kreditu u 4.6 li kienu tal-operazzjonijiet tas-suq. Jiġifieri għalissa il-problema mhijiex eh, daqs kbir aħna naħsbu illi dawn huma performing assets, mhux non-performing, kella li kienu kienu ħajkunu mill-quta minn nuqqas mid-neħja tal-evalwazzjoni ġifieri. Għana ħarisna bosta radi u naħseb illi maħniex ħanibdew nikkonsidraw inqas riski. Naħberet nippruvaw kemm se jkun ikkonsidraw bosta affarijiet. Thank you, but they are illiquid and they are a lot. Oh, they, they are not very liquid, that's for yeah. sure. Imma tantx huma liquidi, ġifieri dinja problema. Iva, naqbel miegħek, però dinja kwestjoni kwistjoni oħra. Is-sur Zanni. Grazzi, Sur President, Signora Nui, jiddispjaċini, ma nistax naqbel miegħek fuq il viżjoni pożittiva tal-awtoritajiet Ewropej u l-ewwel applikazzjoni tad-direttiva tal-BRD. Hemm ħafna punti ta' kontroversja u naħseb li ftit ftit qed joħorġu l-aħbarijiet illi eh, xifti ġurnali forsi qed jirċievu qabilna u aħna ma nistgħux nisimgħu l-aħbar minnaħa tagħkom. Jidher illi l-fraġilità tal-Unjoni Bankarja u intweriet u kol f'ħafna aspetti differenti minħabba li minn flok maħna edin nihdu azzjoni faqta edin naraw li dan kien kopert bandoħra. Punti għarfu l-kull likwidita. Jina nishtin kun naf kif huwa possibli li autorita bħal ta'kom li għanda l-obbligu illi tamel kontroll tal-livelli tal-likwidità tal-sistemi bankarja, bankarji kif jistaw jippermettu li istituzzjoni tista tispiċċa bla likwidità. Ġurnata fost il-ġimgħa fejn is-suq ikunu miftuħin naħseb illi dan huwa sinjal li hemm xi ħaġa li mhix sejra tajjeb. Anka f'dak għandu xaqsam il-kontroll tal-kollaterali li qed tagħmlu intom minħat tal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba li fl-aħħar talba li aħna kellna minħata ta' lela minnaħa tal-Banko Popolari kien hemm xi 40 biljun ta' kollaterali li kienu ppreżentati mill-Banko Popolar u l-Bank Ċentrali Ewropew permetta biss illi jiena taw xi 3 biljuni u nofs jew erba' ġifieri inqas minn 10%. fil-mija. Ġifieri naħseb illi isna qegħdin ehm, naraw illi huma waslu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u intom ma kontux pożizzjoni tieħdu azzjoni f'waqta u anke fuq l-Unjoni Bankarja BRD Li da naħseb illi minflok ma nevitaw il-bank run u r-riskju ta' depositi li mhumiex assigurati dan aħna qegħdin naraw illi qed ipoġġi pressjoni fuq il-fondi li wieħed qed iżid il-bank run u l-possibilità illi inbiħu permezz tal-BIRD il-banek li huma f'diffikultà u anka minħabba il-fatt illi jista' jkun li wara jista' jkollhom kundizzjonijiet iktar faċli bħal Bank Santander. Jiġifieri Inti tkellem ta' xar minuti, President, ġivi nasab tista' tippermettini li konkludi. Jekk naraw illi Well, uh, question of uh, do we allow a bank to have almost no liquidity? Aħna kif ħankunu nafu li l-bank ma jkollu xejn bħala likwidità jekk aħna bank nqisuh diġà li huwa f'pożizzjoni fraġli u jkollu bżonn li jkun hemm monitoraġġ ta' kuljum tal-likwidità. Meta naslu f'perjodu perikoluż il-monitoraġġ jista' jsir ta' kull sija tal-monitoraġġ. U apparti minn hekk m'hemmx mux ħajkun hemm problemi, mistoqsija diġà saqsejnija, sakemm ma jkunx hemm ir-riskju illi l-ewwel illi jaslu jridu jħallsu tal-ewwel minħabba illi jekk ma jkunx hemm possibilità li jkun hemm iktar likwidità aħna ma nkunux f'pożizzjoni illi npoġġu fid-direttiva dawn il-banek fil-lista tal-banek li jistgħu jfallu. Jiena mhux il-leġislatur, iżda fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li dan huwa l-każ minħabba li naħseb li BRD jistaw naturalment tejbu ċertu affarijiet, il-miżur ta' intervent, il-moratorium. Iżda naħseb illi id-direttiva għaddit mit-test, forsi mhux għal kollox iżda għal ħafna mill-affarijiet issa fuq li jellej jiena qed naħdem fuq il-prinċipju ta' separazzjoni m'għandi xejn x'naqsam ma' li LA iżda naħseb li jekk il-Bank Ċentrali Nazzjonali lest li jieħu riskju anka bil-kopertura naturalment tal-Ministru tal-Finanzi u fuq il-livell nazzjonali jiena fl-esperjenza tiegħi ta' supervizjoni kif kollok ir-riskju li kollok ir-rimpors sa tipprova inti tibda tuża il-flus tat-taxxi ġifieri biex tagħmelek irid ikollok iktar kooperazzjoni mal-Mistor Finanzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Ġamana Tom. Grazzi, Sur President, għandi mistoqsija konkreta ħafna fuq il bol tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-każ f'pajjiżi fi Slovenja xiftit klim biex nispjega biex ħanaħdilkom ħafna ħin. Iżda hekk kif ġara f'ħafna pajjiżi oħra, fi Slovenja kien hemm ħafna problemi dwar is-settur bankarju. U minħabba l-konsens tal-Kummissjoni Ewropea l-kapitalizzazzjoni l-ottjament tal-kapital mill-ġdid ta' dan il-bank fl-Slovenja u anka grazzi għall-impenn li ttieħed mill-gvern li l-bank ħajkun hemm risoluzzjoni tiegħu sa tmiem din is-sena. Iżda din il-weda mhix ħadd inżamm mhux għat tkun rispettata u kienem hemm storja mħabbar kien hemm investigazzjoni li bħalissa għaddejja minn komitat li kien stabbilit mill-Parlament Sloven ħalli naraw il-bank kif spiċċa sitwazzjoni daqshekk ħażina. Il-Kumitat ta' inkjesta skopra illi kien hemm ċertu fatti sorprendenti, iżda mhux biss sorprendenti anke affarijiet li aħna rajnuhom rajnihom verament xokkanti li kien hemm qotja ta' kreditu li kien wassal għal bżonn tal-kapital mill-ġdid iżda apparti minn hekk il-bank kien involut ukoll f'azzjoni ta' ħasil tal-flus. Trasferimenti ta' madwar biljun dollaru kienu trasferiti minn bank ta' esperti, bank espert iranjan, U allura l-mistoqsija tiegħi lilek, Sinjura Noj, hija Minħabba li waħda mill-xogħlijiet importanti ħafna tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jkun hemm supervizjoni kostanti u l-NLB wieħed mill-Banek tal-Unjoni Ewropea. Allura il-Bank Ċentrali Ewropew bħala supervisur kien jaf fuq nuqqas ta' regolaritajiet u kontu informati fuq dan il-kas partikolari ta' ħassil ta' flus. Mux xinu għal-punt li ħana jkonna supervizjoni meta nafu illi meta tittieħed azzjoni, Xinu għal tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dawn il-każ partikolari? Grazzi ħafna. Grazzi nasmajtek smajtek b'attenzjoni kbira minħabba li dan kollu li għettinti seħ qabel ma kienet teżisti l-SSM. Fuq il-ġida kontra l-ħasil ta' flus aħna maħniex responsabbli minn dan ħabba li l-azzjoni ta' kontra ħasil ta' flus hija fid-dejn l-awtoritajiet nazzjonali. Kultant ikun hemm dipartiment separat fiħdan il-Bank Ċentrali Nazzjonali, jinkella fl-istess dipartiment iżda aħna maħniex nieħdu ssieb minn ħatana l-azzjoni kontra ħasil tal-flus. Ġifieri ma nistax ngħid li qegħdin nieħdu azzjoni fuq din iżda parti minn hekk meta nkunu informati b'każijiet bħal dawn li mhux dejjem nkunu informati aħna dejjem inqisu dan bħala sinjal ta' nuqqas ta' ġestjoni ta' riskju tajjeb u nqas ta' kontroll intern. u rridu naraw illi nħarsu lejn elementi l-oħra kollha ħalli naraw li ma jkunx hemm riskju illi dan jerġa' jsir. Din hija xi ħaġa pjuttost negattiva wkoll anka fl-evalwazzjoni tal-bank, però din hija xi ħaġa illi jiena għandi ngħidha minħabba illi aħna maħniex m'għandniex fidejna l-azzjoni ta' kontra ħasil tal-flus. Prevanx Berez. Grazzi ħafna, Iva, Sir President, l-ewwel nett l-ewwel mistoqsija minn naħa tiegħi. Għada fuq il-Banko Popolar. Jekk tipprova tara eżattament x'ġara, jidhirlek forsi l-affarijiet ma imxewx ħażin, iżda minħabba li kien hemm ristrutturar tal-assi bejn Spanja u l Portugal, forsi tiħu l-impressjoni li dawk li kien il-negozjat kien verament eh, rabta ma l-autoritajiet eh, Spanjol. Iżda xajkun l-impatt allura fil-kas ta' rizoluzzjoni siħa? Jew jekk kif l-bank anke punt partikolari għal Portugal. Aħna nafu li x-xogħol l-iktar importanti huwa li tipprova tispjegana l-affarijiet imxew sew iżda dan kollu li kieku ma kienx hemm dan dan ix-xerrej li xtaq jixtri l-bank, naħseb li kien ħajkun hemm problemi. Għalhekk importanti li jkollna skema ta' depożiti Ewropea, minħabba li jekk aħna ma jkollniex edis li taħdem tajjeb u l-BRT titħol fis-seħ naħseb li ħajkonna problemi. Inti qed li aħna ma inti m'intix responsabbli għal dawn miżuri iżda jiena fil-fatt batlek mistoqsija bil-miktub u inti ma weġibtix mistoqsija li saret dan l-aħħar fuq studju li sar dan l-aħħar min-naħa tal-Oxfam. huma qegħdin jagħtu t-tort lill-attivitajiet li qed jagħmlu numru ta' Banek Ewropej u anka tax havens. Iva, nafu li legalment dan mhuwiex fil-kontroll tagħkom. Iżda jekk aħna ħajkollna bżonn supervisuri, supervisuri dak li jridu jagħmlu huwa illi x-xogħol tal-banek fil-fatt jaqblu ma l-istabilità u naħseb illi jekk intom intom xed tagħmlu dan ix-xogħol min ħajamlu nkella? Jekk tgħidu li ara mhux xogħli l-Oxfam jista' jagħmel dan iżda jien ma nistax, naħseb illi dan jista' jfisser li ħajkollna bżonn inbidlu il-liġi ħalli bekk is-supervizjoni tal-SSM tkun tista' tkopri dan kollu. Grazzi ħafna ħalli prova inwieġeb l ingliż ħalli kulħadd ikun jista' jismani. Inti għed li ma kienx problema ħabba li kien hemm xirrej. Iżda minkejja li kien hemm bejjih wieħed illi xtaq li jieħu r-responsabilità ta' kull problema li kellu l-bank ġifiri l-assi u il-responsabiltajiet kif ukoll ir-riskju legali possibbli li kien marbut mal-fatt li kien hemm problemi taħruċ tal-kapital mhux bis qabel minn dakinhar tal-beħ. Ġifiri da żgur ħaj wassal għal-każ fil-qorti, iżda il bejħek qal li għana naċċetta kollox u mbagħad nħossib dawn il-kwistjonijiet kollha tal-bank. Issa, possibilità oħra setet tkun li il-bejt ma kellux jieħu kollox aħna nafu illi dan seta jintużaw koll għad dispożizzjonijiet. Dik seta jkunu posti anka favur il bejje Jew inkella li neħu l-parti dajfa tal-bank u jbieħ il-parti tajba tal-bank. Ġifiri, ma kienx daqshekk ċara, kien hemm ħafna possibilitajiet differenti li seta' joffri il-BRD. Il-benefiċċju tal-bejja hija illi aħna ikunu qegħdin naraw nerġgħu niftu mingħajr ma jkun hemm xi diżgwid, ġifieri din hija xi ħaġa illi hija l-aħjar ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu. ma nistawx naraw illi jistessa ssir xi ħaġa ħjar minn hekk minn ma jkun hemm xkiel għal tħaddim tal-bank. Iva naħseb għandek raġun meta tgħid li il-pilastru numru tlieta u uh, European Deposits uh, Income Scheme li DIS hija xi ħaġa li bħalissa ma għandniex f'idejna ġifieri. Per eżempju anka l-Portugal fejn id-depożitu diġà ntuża din is-sistema diġà ntuża tal-kwistjonijiet oħrajn. Anke minħabba l-ispejjeż li kellu dak il-bank. Anke minħabba s-sussidjarji li kieku kellu jkun hemm likwidazzjoni tal-bank, ir-responsabilità kienet se tkun fidej l-awtoritajiet Portugiżi ħalli bekk jieħdu ħsieb u jkopru dawn id depoziti Nafu li din mhix l-aħjar soluzzjoni kieku. Iżda jiena nemmen illi l-fatt li għandna l-SSM, il-fatt li għandna l-SRB u l fat li aħna nistgħu naħdmu mal-Portugal u mal-awtoritajiet Spanjoli li tnejn li huma żewġ pajjiżi kooperaw ħafna magħna u permettew illi konna din l-istorja ta' suċċess. Apparti minn hekk jiena smajt illum illi inti f'April batli bil-miktub mistoqsija illi jiena arċivejta fit-8 ta' Ġunju għalhekk għadek ma it-tweġiba minħabba li 8 ta' Ġunju sal-lum il-kollegi kienu edin jaħsbu fuq uh, tweġiba. Jiġifieri jiddispeċini li ma weġġibnik x'tissamma aħna rċivejnija fit-8 ta' Ġunju. Jiena paċċittadin naqbel miegħek naturalment. Illi dawn l-azzjonijiet kollha ta' kontra l-ħasil tal-flus, l-levitar tat-taxxa dawn kollu huma affarijiet li ma għandhomx jiġru, għandhom ikunu kastigati naqbel perfettament mela le u m'għandix simpatija għal dawk l-istituzzjonijiet li qegħdin jużaw dawn il-modi ta' kif metodi ta' kif ma jkontribwixxux għas-soċjetà fuq livell tal-pajjiż kif ukoll fuq livell reġjonali iżda aħna m'għandniex din responsabilità f'idejna, mhux għax jien m'għandix biżjed resorsi iżda jiena nixtieq ngħid li huwa fidejn il-Parlament ħalli jaraw jekk għandi ikollna sistema Ewropea ta' kontra għasil tal-flus u dinja xi ħaġa li tista' tagħmel ħafna sens minħabba li hemm numru ta' pajjiżi żgħar li qegħdin jagħtu kontribuzzjoni kbira dak li għandu xaqsam provizjoni ta' servizzi tal-ħlas, nafx nejdu bl-Inglis, eżatt, naħseb correspondent banking, iva nejdu. Iżda aħna ma nistawx nagħmlu dan ix-xogħol minħabba li għandna xi tsatax il-msieħeb diġà u anke seba' banek ċentrali, 25 istituzzjoni. Jekk aħna ħanżidu il ġrieda kontra ħasel tal-flus ukoll anke minħabba li din mhix dejjem fl-istess sitwazzjoni, u fl-istess dipartiment naħseb li ħajkun hemm il-parlament illi ħajindrizza din responsabilità ġifiri dan ħajkun diħat tista' tkun sistema oħra separata għal kontraħazzi tal-flus. Gabriel Mato. Jo insider Banko Popular, trid rikordar porque es un problema. Grazzi ħafna iva din hija problema li tħasseb ħafna mill-investituri. Iż-żar u ċittadini li beżaw li l-affarijiet ta' jistaw ifallu naħseb li dan jeddet il-kredibilità tal mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni u jiena ikolli ngħid li dak li qed inti, Sinjor President, jħassibna ħafna minħabba li naħseb li għattu wis l-ura mill-li tiħdu azzjoni jekk intom taħsbu li jekk ifalli dan il-bank dan jista' jkollu effett fuq il-flus ta' ċittadini naħseb illi kelkom tiħdu azzjoni ħalli bekk Eh, fil-fatt taraw illi ikun hemm il-possibilità li naraw xinu hija s-saħħa ta' dik l-ekonomija partikolari u kif qed inti fi Spanja dan innexxin li nelbu iżda jintinalab din problema iżda li kieku situazzjoni ma kienet ċek. Jekk is-sitwazzjoni ma taħdimx kif kif ġarrat din id-darba, jekk dawk li huma responsabbli ma jieħdux ħsieb li dan kollu jsir. Jiena naħseb li allura kif stajna naslu għal din riżultat aħħari? Jiena għandi dan id-dubju ġifi tista' tgħidli jekk kien hemm xi żball. X'nistgħu nitalmu minn dak li ġara? Jiena naħseb li f'din l-ewwel implementazzjoni ta' din is-sistema li naħseb li hija sistema tajba xorta waħda ngħid li hemm xi ħaġa li falliet anke mill-perspettiva ta' supervizjoni. Mbux mill-ebda perspettiva oħra, minħabba li jena naħseb li supervizuri mux biss jistaw jisirħu fuq lodda eh, li għandhom bżonn biex jirbu situazzjoni bħal di, jista' jkun li m'għandhomx lodda li għandhom bżonn. U għaparti videk ġiġden kunna fjek ġra ħaddim xtajab il-mekanizmu ta' supervizjoni bankarja u għanka minħabba l-problema ta' nuqqas ta' likwidità. Dawn il-mekanizmi ħadmu jew lem minħabba li aħna ma tantx nistgħu nserħu rasna jkolli ngħid minħabba din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Well, I... Grazzi ħafna. Mela, jider illi fil-femma tijak li luq ta' bank hija xi ħaġa li qatt m'għandha sseħħ qatt. Jiġifieri aħna tajna dan it-terminu il-bank wieħed fi żmien ta' tliet snin u l-bank infetaħ l-għada u anki brabta wkoll ma' dejn subordinat u r-riskju li kien hemm ta' telf ta' flus mhux qed ngħid li din xaġa faċli li ġib ċerta glorja li għaxa ħaġa li wieħed jagħmel minna problemi, però jiena nixtieq li nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa darbohra li konna nieħdu l-istess deċiżjoni diffiċli, ġifiri l-bank jiftaħ l-għada mingħajr ma ħadd ma jitlef flusu. U il-messaġġ li smajt sissa ma kienx li qatt qatt manna jkollna bank illi jiġi iddekjarat li se jfalli għax aktarx ifalli u li għala. Imma nistax jiena nbjeddin din il-ħaġa. Għasbu ftit dwar il-ħsara illi dana kollu joħlo anke għal banek b'saħħithom. F'reġun fejn ikonna sopra kapacita ta' servizzi bankari. Aħna nżommu mod artificiali il-ħidma tal-banek kollha li għandhom problemi. Ejjina naħseb li din tkun problema ta' veru. Jiġifieri mhux illi fi żmien tliet snin ikonna nikdakjaraw bank wieħed biss illi huwa se jfalli u aktar xi falli u dan imbagħad fetaħ l-għada mela x'tallimna minn dana kollu. Mela, żewġ lezzjonijiet l-ewwel Irtu kunem aktar setat għall-element supervizorju biex bekk ikunem t fuqtom biex bekk aħna nindirizzaw dawn non-performing exposures u kollox irtiġi adattat minħabba l-ekwitajiet tanġibli u għanna numru ta' banek bħalissa illi għandhom ratios ħafna CT1 e iżda u ma edin fuq bazi ta' non-performance exposures. U meta nibdaw nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, ovvjament mbagħad nibdaw naraw kif jiżvolġu l-affarijiet. Bekk kollox jimxi b'mod gradwali ikonna l-assi tal-legatari u mbagħad dawna jimxu skont it-tipi ta' kreditu. Mbagħad nimxu għabbażi ta' bank bank. Għalrini, din hija xi ħaġa li rridu naċċertaw u nagħmlu biex bekk ikonna krediti li jkunu inqas b'saħħithom biex bekk ikonna koperturi permezz ta' dispożizzjoni u li kollox isir fuqtu. U dawn dispożizzjonijiet illi jippermettu il-beħ ta' dawn l-exposures u mhux dispożizzjonijiet li jfisser li dawna jimbijaw minn artelf. U hawnhekk għandna kumenta s surmata Iva, nishtiq najt biss minut toħra illi dan il-bank iva ma laqx il-bibin mux għal ma suċess tal-mizura imma tal-saxħa tal-ekonomija spanjola. I don't think you, you need to reply unless... Ma nasibx se għandek għalfejt, ġibsa kemm ma tixtiqx inti? Tajib. Xorta wahda ħadd ma tijajt li l-problema hija r-riżoluzzjoni tal-bank. Il-problemi hija l-fatt illi din ġrat b-sorpriza u il-bank ġi dikjarat li kien qed xie sewwa u dan dam. Mirri Fernandez. Grazie ħafna, President. Iva, jina uqjat. Iva, mela, sen komplu Iva bis-suġġett tal-Bank Popolar. Inti għad stess illi Eh, eh, kienem kas, dan il-kas ġifiri ġi sovut mingħajr kriżijiet imma inkom tafu iva illi anke fil-krizi bankarja kienem dan it-tip ta' beħ u il-suq finanzjarju u kol eh, kellu dawn interventa wara u kien ċitat ħafna ġifiri kienem tensjoniet, ċu ma sax ngħid li ma kienx hemm tensjoniet U ġenerali jina nidubta illi il-Bank Polar biss kellu problema ta' likwidita u kellu biss il-kas ta' likwidità u naqas ta' likwidità hemm strumenti li għamlu tajjeb għal dan u għalek dawn huma strumenti illi maġawx maġawx użati intatt li l-intervent eh, bikri dawn il-miżuri jistgħu jiġi konsidraw, nistgħu nikkonsidrawhom, imma fl-aħħar mill-aħħar kien hemm U għalek minn banda l-oħra kif inhu possibbli illi bank bħal dan tal-Banku Popolar jagħmel dawn l-affarijiet biex ikun jista' iżom il-linja ta' likwidità jew kif inhu possibbli il-mezzi l-oħra għall-approvazzjoni tal-likwidità tal-bank, situazzjoni tan-nuqqas tal-likwidità ma jiġux eh, użati kif suppost. Fil-fatt jina naħseb li probabilment għanna problema ta' solvenza u naħseb il-nistoqsija trid tkun illi f'dan il-pakket ta' miżuri jekk il-mekanizmu ta' supervizjoni fallix, jew jekk ma' minxek, jekk tistax tajt il-bilanċ illi il-Banko ta' Popolar kien qed iressa u xbiżejjed jew forsi kienx manipolat. Nixtieq ukoll nsaqsi xi ħaġa oħra fuq ir-rapport ta' Deloitte u dak ir-rapport li huwa pubbliku biex nkunu nafu eżatt kif nistgħu nikkwantifikaw dawn il-ħtiġijiet ta' eh, ta' xi eh, miljun euro u għal daqstant aħna nixtuq dan rapport ikun pubbliku. Qegħdin ngħidu li l-stress test eh, huwa għata l-naħa tal-BA u l-bank ma jkollux leħen, imma naħsbu il dan huwa problema ta' supervizjoni tal mekanizmu u kol ta' manipolazzjoni tal-sitwazzjoni tal-bilanċ. U fl-aħħar mill-aħħar, inti ma taħsibx il-risoluzzjoni eh, tal-proċess ta fejn kien hemm beħ minn qabel jista' joħloq ukoll problemi għal dawk li huma krisijiet bankarji futuri, għal dawk li huma xerreja potenzjali kollhom is-suspett illi aħjar jasbu f'soluzzjoni imma mhux eh, jixtruħ minn qabel u għalhekk ma taħsibx li di forsi tagħmel parti me talbu kollha likwidazzjoni totali minn naħa tal-azzjonisti. Grazzi. Ask me a lot of questions. sejtni diversi mistoqsijiet li morru kontra il-ħtiġijiet ta' konfidenzjalità tiegħi, allura ma sax inwieġeb dwar is-sitwazzjoni preċiża dwar dan il-bank dwar il-kwistjoni ta' likwidità nista' ngħid biss li sa fejna fjena għaliex jiena m'iniex fil-politika monetarja m'għandi xejn naqsam ma' dan l-element il-kollaterali ta' riskju ifisser li kollok eh, dan l-element li ifisser li hemm dispożizzjoni nazzjonali li mur lejn l u dana għal-konferma. Pero huwa riskju nazzjonali li jittieħed fil-bidu skont l-ammonti fuq livelli nazzjonali. Issa dwar zbalji fis supervizjoni Iva, se namlu post-mortem, ovvjament. Iżda sa issa hemm situazzjonijiet diversi u elementi diversi. u waslu l-bank għal situazzjoni ta' falliment. Għana isna illi sa' issa bat naraw bil-post-mortem, naraw xistajna minna u xamilna, un bat naraw. Ix-xerrej Tu dan nafu illi ovvjament irridu naraw iż-żewġ naħat min qed jixtri min qed ibih. Ħafna ħafna każijiet u ma nixtiex niddiskuti dan il-każ ir-reżistenza għal beħ f'kundizzjonijiet normali ġejja minn min qed ibih li jistenna prezz li mhux il-prezz li mbagħad huwa se jiġi offrut għax Banku Popolar ħabbar fis-suq illi rridu jbijaw u ħolqu dark room bil-informazzjoni biex bekk ikunem u kol il-prezentazzjoni tal-banek biex jgħatu l-offerti tagħhom minn ardew minn, għaliex kienu jafu situazzjoni kif kienet. Iżda eh, min kienet ibih iddeċida illi ma kienx se jaċċetta l-prezz ta' min qed joffri biex jixtri U allura dan għandu xaqsam ukoll ma' non-performing exposures. Fejn jiena qed nifhem illi il-bieħ ma jistax isir għaliex il-prezz ma kienx fuq il-livell adattat. Mod ġenerali, min qed per pereżempju min qed ibieħ appartament, ħafna drabi nemnu illi il-valur ikun dejjem aktar milli jiġi rifless fil-prezz għaliex ikun hemm rabtiet sentimentali, memorji partikolari u l-istess ħaġa hawnhekk. Ikollok opinjoni tal-prezz, però fl-aħħar mill-aħħar il-prezz ikun korrett jekk inti ssib min se jixtri dak il-prezz, jekk ma ssibx min jixtri, allura jista' jkun l imbagħad min jixtri ikollu situazzjoni aktar eh, illi trendi. Pero tajjeb li kollox isir lajk li jista' jkun biex nevitaw il-moral hazard eh, li inti semmejt. Grazzi. Jina impressjonat mill-fiduċa tiegħek il swieq dejjem qegħdin eh, jaħdmu f'dawn is t ideali. Danuta Hubner għandha mistoqsija s-sekk jaġaba? Għaxan l-ministru tistenna. Mux sewa, pero Ma nafx meta se nerġa' niltaqgħu, Sinjura President, u allura għandi mistoqsija dwar ir riviżjoni ESA li se jkunna dalwaqt. Illum semmejt illi donnu kien hemm ukoll ċertu ħsieb illi kien xaġa tajba li ma kontu se tivvutaw. U kien hemm oħrajn iżda li jemnu illi intom tridu tivvutaw fl-eba u fl-SSM biex bekk ikun hemm rendu kont ċar tal-Unjoni Bankarja. Umbatem dawk fl-Europa li jemnu illi għanna naraw eba li tersa eqreb lejn din is-sitwazzjoni, pero donnu iktar tidbiet mill-ECB, pero għam dawk li jifmu li dawn l-istituzzjonijiet għandhom jinżammaw separati li l-eba għanda t-istok ta' par regolatur u jkun hemm is-supervizjoni. Inti għandek riflessjonijiet fuq din il-ħaġa u kif qegħdin taraw il-ġejjieni. Luigi Morgano. Grazzi, grazzi President. Fil-iskambju ta' opinjoni ta' dal-aħħar li kellek ma' dan il-kumitat, ħafna drabi għamilna referenza għal pakket bankarju anki jekk irridu u koll nizolaw dispozizjonijiet ewlenin Per eżempju, d-ġimma se nitkellmu dwar il-bidla ta' ta' CRR u l-implementazzjoni tar reġim ta' tranzizjoni għall-introduzzjoni tal-EFRS 9 fejn inti u kol kellimt illi tikunem approċ statiku. U għetnajtek għalix approċ dinamiku jistaj wassal għal aktar mitigazzjoni tal-prinċipju ta' kontabilità biex bekk aħna nkunu qed nimxu wkoll palma tamel l-Stati Uniti biex ikonna reġim sal-2020. Issa, CRR, għawnek u kol jisa jkonna trattament prudenzjali ta' dejn sovran tal-banek u nitolbu l-leba biex tamel u kol monitoraċ u jkolla rapport u kol għal dak l-indux il- pjanijiet dan il-dawl u għallura dan jista' jwassal għal element kompetittiv għas-settur bankarju anke meta nqisu illi issu sejjer dejjem qed jiffoka fuq situazzjoni bħal dawn u bekk aħna se jkollna anki ċertu titoli fi żmien illi huwa ristret meta għanna tkabbir li għadu mhux daqshekk b'saħtu u f'nuqqas ta' suq li jista' jassorbi dawn it-titoli u bekk il-prezz jista' jkun eċċiżavament oli. U wara diffikultajiet tal-banek taljani u spanjoli b'rabta mal-krediti li deterjoraw, qed napplikaw regoli ġodda u kena l-ewwel riżoluzzjoni fil-kas ta' Banko Popolar u il-BRRD fil-forma twalit tiegħu mhuwiex xi ħaġa li hija mingħajr problemi u bekk. Forsi għandna l-ewwel nizviluppaw aktar esperjenza mar-regoli attwali u inti tħoss li il-proposta ta' bidla jista' jkollha xi impatt negattiv fuq istabilità ta' banek Ewropej u anki fuq l-ekonomija Ewropea li tonna qed tsib saqja. Mela, reazzjoni minna ħatijaj għal kumment tal-President. Mela, le, jina minix fiduċuża fis-swi għal ċertu elementi, ma partikolari il-prezz u li ferm tal-kapitalizzazzjoni ta' suq din kienet parti mill-problema u probabilment għalhekk il-bank marriċ eh, jimbieħ għal prezz illi kien l-aktar adattat. Il-bord tal-bank konsidra illi riskju legali kien wis oli biex jaċċettaw prezz aktar baxx mill-prezz tas-suq. U allura ma nafdax is-suq għal kollox u dejjem ċertament xi kultant dawna ma jaħnux kif aħna nixtiequ. Le, Jiena laqas ma tnieħu pjaċir li musse vota fl-eba, naħseb illi il-leħen Ewropew fl-eba għandu jkun aktar b'saħħtu. U ma ħadx pjaċir li nara illi lanqas manna votazzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra fl-eba, u allura dana kollu ta' fil-fema tiegħi m'hemmx leħen Ewropew. Nittamaw illi il leħen nazzjonali u l-irħna nazzjonali li għanna madwar il-mejda jistaw u kol iwaslu deċizjoni Ewropea. Nittama li dan għajseħ, pero jista jkun li da mux demu għal-kas. Iva, konna leħen Ewropew emmek fleba. Nibdew mill-vot li intom semmejtu. Issa, xandu jkun, xanda tkun il-bidla fleba fid-daw ta' Brexit nara li hemm żewġ roli differenti. Eba qed twassal xogħol aktar regolatorju biex tipprova tarmonizza id-direttivi u anki jkun hemm l-element operazzjonali ta' regolament xaġa li tejn għaliex jekk leba ma tagħmel xejn din xaġa li nagħmlu aħna. U dan jfisser ħafna xogħol għazlit nazzjonali fuq diskrezzjonijiet u allura iva l fil-fema tiegħi għandha rwol bħala regolatur biex jikoll anki aktar saħħa regolatorja. Issa, jiena minix kontra jew favur implementazzjoni minn dewmin għaliex jekk ma nagħmlu xejn jekk ma nivvotawx dwar dak li għandna qudiemna, allura iva ikun hemm implementazzjoni sieħa tal IFRS. Iva huwa vot mill-Parlament illi jippermetti li ma jkunniex emetazzjoni minnu fih għaliex dak huwa dak prinċipju fit-test attwalment. U għana nappoġġa li jkun hemm introduzzjoni bil-mod il-mod, però dan il-phasing in għandu jkun biss għal punt tal-bidu biss, jiġifieri għal zida ta' City One jew anzi tnaqis ta' City One illi se jitnaqqas bl-implementazzjoni tal-IFRS dana għandu jkun l-introduzzjoni gradwali, pero phasing għal kollox, xaġa li kolġi timħabra, ma nasux li idea tajba biex inħejju situazzjoni fejn ikonna dawn il- ikonna ġejjini binqas non-performing exposures, għax bekk irridu kol nindirizzaw situazzjoni b'mod realistiku Pero eja ma niprovaw illi ma niprovawx innabbu s-situazzjoni meta niprovaw nindirizzaw l-element legatorju. Grazzi ħafna li Daniel Nui. Kenna diskussjoni intensiva sew. Pero kenna u kol kwistjonijiet illi kienu diffiċli kena nindirizzaw dwar il-kwistjoni eh, Nafu l-liva, eh, mux qed naqblu għaliex hemm noqqasijiet anki fil-każ ta' Banku Popolar, nixtiequ aħna segbitu bħala Parlament, nixtiequ naraw is-sitwazzjoni f'aktar dettal biex nifhmu aħjar is-sitwazzjoni għaliex assolutament irdu kunu ċerti illi applikajna l-odottana b'mod l-aqwa mod possibbli. Jekk le rridu ntejbu l-odottana għaliex ċertament supervizjoni effiċenti importanti anki meta nqisu wkoll situazzjoni fejn eh, forsi maħniġ qed naħdmu eh, bil-mod kif nixtiequ. U allura jista' jkun illi l-qafas li għandna mhuwiex qed jaħdem bil-mod kif aħna nixtiequ. Bekk grazzi mill-ġdid u aħna se nkomplu eh, nsegwu s-sitwazzjoni anki bil-kitba biex nifmu eżattament x'ħadem u ma ħadimx dan il-proċess. Grazzi. your colleagues. Kollegi, mela jina nishtiq nilqa il-Ministru Malti għal-Finanzi, Edward Xikluna. Grazzi u niskużaw ruħna qabel xejn għaddewmien fil-ħidma tagħna, però kellna smieħ intensiv ferm mal-President tal-SSM u ħadna aktar ħin milli konna din nistennew nilqaw kawnek, grazzi tal-li ġentilment il għajt l-istedina tana biex nikkonkludu il-presidenza ta' Malta fil-qasam Eko, ikon anzi, biex bekk ikonna skambju ta' femiet, nishtiq najt illi nifraħlek, Ministru Xikluna u anki l-presidenza ta' Malta, għaliex jidirli illi fil-qasam tana kellna presidenza ta' suċċess kbir Aħna rajna illi kien numru ta' kbir ta' trilogu waqt il-Presidenza ta' Malta u kien hemm diversi suċċessi, diversi files inalqu, is-sekuritizzazzjoni, il-programm statistiku, il-venture capital, U kien hemm ħafna progress li nkiseb fajl oħra efsa ma' il-ħasil tal-flus. Għatfad l-inna u kol jumej noħra għal efsa u l-ura Nixtieq tassew nifraħlek għax xogħol eċċellenti, kooperazzjoni eċċellenti li kellna mal-Presidenza ta' Malta. U anki għal kizbiet tajbin ħafna li kena fil-fajzi diskutejna u mod aktar wisa u kol ix-xogħol li sar biex tmexxu l-ekofin u biex tmexxu fuq numru ta' dossiers anki fil-qasam ta' tassazzjoni. Bekk, Jena nishtiq nirinfakkar il-kollegi li se nifokaw il-femittana fuq il-prezenza ta' Malta u mux biex najdu għek il-xol ta' surf xikluna pala Ministru tal-Finanzi f'Malta. Bekk jek joġobkom ifokaw fuq dan il-sujġett u bekk nadilek il-kelma Edward. Grazzi, Sur President Roberto, kollegi, onorevoli membri, Huwa ta' sew pjaċir pal dejjem illi niġi lura hawnhekk fil-Parlament Ewropew fil-Kumitat Ikon u jiena grat għal din l-opportunità biex nisħaq il-progress illi nkiseb matul il-Presidenza tal-inqas fuq il-punti ewlenin tal-aġenda tagħna. Kif ukoll biex aħna nitlu f'dawk il-kwistjonijiet illi naraw illi qegħdin joqorbu lejn it-tmiem. Dawn nistgħu wkoll niddiskutuhom fil-mistoqsijiet li konna wara Kollox ma kollox nixtieq ngħid kif semma l-President illi aħna sodisfatti b'dak li aħna ksibna. Kenna prioritajiet tagħna, l-Unjoni tal-Sbiq tal-Kapitali tas-Sazzjoni, eċetera, eċetera, u naħseb illi bekk għandna riżultati tajbin xnuru u anki x-xogħol li għadu għaddej wkoll wasal f'livell avanzat u nittamaw illi anki qabel l-aħar tax-xahar ikun hemm possibilità li xi files ukoll jingħalqu wkoll. Bekk, jiena se nagħmel kollox fl-isfond ta' situazzjoni ekonomika, xaġa li ma nistax ignoraw. Dejni għal-ambjent li qed noperaw fih u bekk li rkupru eh, qed jisaħħaħ l-Unjoni, xaġa li smajna fil-Eurogroup u anki fl-Ecofin mill-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew. Li rkupru bekk eh, donnu għamifrux. mifrux mhux xi setturi partikolari biss. U nħidu biċir nisimgħu li l-ekonomiji tagħna huma reżiljenti u bekk l-inċertezzi wkoll naqsu. U mbagħad għandna xi riski wkoll oħrajn illi ma materjalizzawx fix xur li kena dan l-axar, pero fl-istess waqt l-istati membri kollha għandhom sfidi qoddimhom biex ikollhom kabbir fuq żmien itwal. Dana jeħtieġ azzjonijiet determinati ta' politika fuq iż-żewġ noqa fuq iż-żewġ naħat tal-talba u l-provvista. U bekk aħna bħala Presidenza rridu mmexxu l-attivitajiet tal-Kunsill fil-koordinazzjoni eh, politika fiskali, tassazzjoni, regolamentazzjoni eh, finanzjarja, l-Unjoni Bankarja fl-aħħar mhux lanqas l-Unjoni Taswiq Kapitali. Nibda bil-ħidma tal-Kunsill fil-qasam ta' koordinazzjoni usa tal fil-settur ekonomiku f'Marzu adottajna rakkomandazzjoni tal-2017 indirizzati lejn il-żona euro u bekk. L-adozzjoni ġiet wara diskussjonijiet fost il-Ministri u l-appoġġ tal-Kunsill Ewropew. Rekomandazzjonijiet indirizzaw mod bilanċat bidliet ta' politika illi l-Istati membri tindirizz jiffaċċaw kemm individwalment kif ukoll flimkien huma bażi tal-CSRs tal-2017 illi kellhom approvazzjoni anki il-ġimgħa l-oħra fil-kunsilli rispettivi u jiġu adottati fil-kunsill fix-xahar ta' Lulju. Issa, dwar il-politika fiskali, l-Istati membri għazlu illi ma jispeċifikawx numer, mod numeriku il-pozizjoni fiskali għaż-żona euro. L-implementazzjoni prattika xorta waħda mhux se tkun faċli fil-qafas legali tal-Unjoni. Madana kollu kienem bil illi li nibbalanċaw l-appoċ għal tkabbir u sostenibilità fiskali ifisser illi kon approċ differenzjata madwar il-pajjiżi u dan ukoll is-suġġett fl-aħħar grupp tal l-aħħar laqgħa tal-Eurogroup fejn l-IMF ukoll tat ukoll id-dettalji tar-rapport tagħha dwar artiklu 4. L-istati membri illi għandhom pożizzjoni fiskali taħt il-qafas Ewropew eh, ġew imħeġġa jużaw dan partikolarment tal-investimentu minn l-aħħa l-oħra. L-istati membri kienu li għandhom dejn ola jridu jiffokaw fuq il konsolament fiskali u dana skont ir-regoli fiskali tagħna minħabba risorsi skarsi li stati membri se jkollhom sforzi biex bekk ikollhom kisbiet effiċenti biex bekk il-budgets tagħhom jifukaw fuq it-kabbir biex bekk anki jiffokaw fuq l-ispiża twali. Grazzi għall istati membri u l-isforzi tagħhom rajna li issa r-ratio ta' deficit issa qegħdin jaqbdu triq għan-niżla. U ħadna pjaċir naraw illi il-ġimgħa l-oħra stajna nabrogaw il-proċedura ta' deficit eċċessiva għal Portugal u Kroazja. Nistgħu wkoll nistennew li kummissjoni illi tal dalwaqt l-abrogazzjoni għal greċa illi ovvjament tkun ukoll aħbar sabiħa wkoll. Il-politika fiskali b'saħħitha huma parti mill-istorja biss u bekk sħaqna l-bżonn illi nimxu l qudiem riformi strutturali li modernizzaw l-ekonomiji tagħna u e, nafu il-kompetitività tagħna hija ffukata fuq e, tħul. U bekk irridu jkollna tkabbir inklusiv u dana jitlob attitudni partikolari minn l-Stati membri u l-ħarsa li ġejjini meta aħna nqisu wkoll il-kondizzjoni finanzjari joffru opportunità biex bekk nimxu l qudiem b'riformi ta' politika illi jagħmlu l-ekonomiji tagħna aktar reżiljenti u aktar jistgħu jilqgħu xokkijiet fil-ġejjin. Naħseb li kulkemm aħna għandna interess komuni f'dan. Grazzi għal ftehim li kellna f'Jannar, dana fil-fatt kmini fil-presidenza tagħna dwar il-programm ta' appoġġ strutturali rajna l-istati membri minn issa setaw jibbenifikaw minn appoċ partikolari għal riformi implementati. Il-Presidenza tagħna wkoll organizzat f'Marzu diskussjoni mill-Ecofin, il kunsill Ecofin, dwar ir rekord tal-istati membri dwar l-implementazzjoni tar rekomandazzjonijiet ta' politika Ewropej biex bekk noħolqu għarfin u nżidu l-pressjoni dwar il-bżon il-intejbu l-ambjent tan negozju. Issa nixtieq nindirizza tassazzjoni. Tassazzjoni ġusta huwa wkoll punta ta tħassib għal ċittadini tagħna u ħassejna li għamilna progress tajjeb dawn is-sitt xhur. Fid-29 ta' Mejju u wara li kellna l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, il kunsilla adotta emenda dwar id-direttiva kontra l-evitar ta' taxxa dwar il-hybrid mismatches ADA2. L-emenda u kol tkopli regoli biex ikun hemm azzjoni minn pajjiżi mhux Ewropej u dana jorbot ma' leġislazzjoni li kellna qabel illi li għaddiet minn prezenza ta' qabel 88 u din hija xaġa sinifikanti u xi ħaġa li għadha ma ġietx implementata sa u allura konna nistennew sal-2019 biex kollox jiġi implementat, però jissem bżejt żmien u jiena nqisi li dawn iż-żewġ eh, elementi ta' leġislazzjoni huma importanti biex innaqsu ta' biex innaqsu prassi ta' vitar ta' taxxa minn kumpaniji. Xi ġimgħat ilu l-Kunsillu wkoll kellu approċ ġenerali dwar id-direttiva proposta għal mekkaniżmu ta' soluzzjoni riżoluzzjoni għal tassazzjoni doppja u dan huwa importanti biex bekk naraw li kuna ċertezza ta' taxxa għal atturi kollha involuti u bekk aħna nistennew il-opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar dan ukoll diskussjonijiet dwar proposti dwar il-VAT, il-e-publications u anki il-mekanizmu ta' reverse charge u l-pakket VAT e-commerce u ma' diskussjoni li maddejn fil-Kunsil u għaddi disappunt illi nirrapportaw dan ma' dana kollu dan huwa l-istat ta' situazzjoni ħdimna sfiq u kena u koll situazzjoni diffiċla lix kemm il-pakket e-commerce ħsibna li kollu se jimxi minn problemi u għanna l-kondizjonijiet kolla lesti għal dana kollu anki għal reverse mechanism kena assigurazzjonijiet illi musa jkunem jkun hemm kontaġu jew firxa ta' dan il-proġett pilota minn pajjiż għal ieħor iżda sfortunatament fl-aħħar minuta ma ksibniex il-bil politiku għal proġett pilota u bekk u b'dispjaċi rajna illi din il-ħagġa ntużat b'mod biex l-e-commerce ġi mblokkat. U dinja u koll kienet ċaħġa li dejqet diversi stati membri, pero aħna pozittivi li f'Settembru l-affarijiet jimbidlu ma jidux li jekun hemm elezzjoni eh, jew oħra allura jista' jkollna bilanċ tajjeb biex eh, żewġ parti ta' leġislazzjoni jkunu jistgħu jgħaddu. U aħna bekk ottimisti illi l-Presidenza li mis tal-Estonja tista' tkompli tibni fuq ix-xogħol li aħna minna sissa u bekk huma kollhom ix-xogħol li jitgħadda lilhom u kollox jgħaddi mill-Kunsill. U issa niġu għal FC2 għal vestiment il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku kif nafu huwa ta' interess kbir għalina li huwa forma ta' investiment fejn l-Unjoni Ewropea teħtieġ azzjoni iva din ħaġa taħdem ġifieri dana mhux xi pjan biss, però nixtiequ il-ħaġa ntu aktar saħħa. U bekk id-diskussjonijiet qegħdin isiru fuq dan bħalissa. Nħu pjaċir nara li wasalna għaz l-istadju ta' trilogi dwar il-proposta tal komissjon biex nestendu l-EFSI wara li l-Parlament Ewropew qabel ix-xar li għadda. Bekk issa qegħdin forsi kemm xejn tard, bdejna sam il-bidu net, eh, nippruvaw eh, ovvjament nimxu, però issa neħtieġu xi ftit aktar ta' żmien Sa issa kena tliet rawn sajbin ħafna ta' diskussjoni ieħor huwa pjanata għal din il-ġimgħa hemm diversi punti fejn jiena nemmen meta rajt il-fajl eh, illi kompromess huwa possibbli. Xi punti illi resqu l-Parlament huma validi. U allura ovvjament aħna maħniex qegħdin nippreżentaw il-pajjiż, qed nirrappreżentaw il-pożizzjoni tal-Kunsill. 27 stat membru ieħor jiġifieri u bekk iridu nirriflettu l-pożizzjoni tagħhom ukoll. U għalhekk xi kultant eh, nieħdu aktar żmien għaliex mux dejjem kollox jimxi kif nixtiequ, pero aħna ovvjament rridu nirrapportaw fuq din il-pożizzjoni dwar FC. Partikolarment meta niġu għal finanzjament u anki meta niġu għal budgets, anki minħabba Brexit u kwistjonijiet oħra, il-budget mhix xi ħaġa li ma nistax nagħtu kasa. Mela, dejjem fuq l-istess suġġett tal-investiment, Nemmen illi hemm bżonn inatu bottatura oħra lejn il-progress fuq il-kwistjoni tal-midterm review. Ir-reviżjoni f'nofs triq għal dak li huwa il-mandat tal-mandat għas self estern li hija sfida żgur istibqa' magħna u għandna bżonn ovvjament nagħtu rendu kont ta' deċiżjonijiet tagħna. Daħna bħala pajjiż dak li nemmnu aħna huwa aħna mhux dak li huwa imma aħna nabżon nirreflettu l-opinjonijiet tal-Kunsill u deċiżjonijiet tal-Kunsill. Għax bħala pajjiżi mediterrani l-Italja Malta nixtiequ ninvestu kemm jista' jkun f'dawn l-investiment speċjalment fl-Afrika ta' fuq u fl-istat tal-veċinat tagħna biex inkunu nistgħu nrażnu l-immigrazzjoni u niġestuha qabel ma tasal fuq l-ibħra tagħna. U għalhekk personalment ngħid kull finanzjament, kull investiment mhux xejn eh, viżavi il ritorn illi kollha l-Ewropa fuq dil kustjoni ta' migrazzjoni. Imma naraw kif nistgħu nikonvinċu il-Kunsill u jekk ma kunux nistgħu Umbat il-presidenza tal-Estonja tiħu minnem imma emżon insibu il-flus biex ek inkunu nistaw u kol narqu dan il-fajl. U ikonna dan l-external man lending mandate. Aħna, kifat, edin hawnhekk bħala presidenza tal-Kunsil u għalek għannabson nirriflettu deċiżjoni tal-Kunsil. Fil-qasam ta' servizzi finanzjari u l-Capital Markets Union, l-Unjoni eh, tal-Swiq Kapitali wasanna għal-ftejim għal-Parlament Ewropew fuq Secretization bħalma għal il-President, kif ukoll fuq l-EU Venture Capital u l-Entrepreneurship Fund. Naseb għanna bżon nirringrazzjaw dan il-Komitat u r-rapporter li għamlu xogħol eċċellenti fuq Secretization femu sew is-sitwazzjoni u bl-insistenza tagħna wkoll. Iva, der xi ħaġa li aħna gburin tagħha. Deret xi ħaġa kważi impossibbli f'ċertu fażi, ma le. Mbagħad parti kbira wkoll tal- eh, tal-suq tal-secretization u toħloq possibilitajiet ta' investiment u eju noħra ta' eh, finanzjament ta' startups, għall smes għal-djar u għal daqsent il-fondi l-oħra venture u tal-entrepreneurship u kol għandhom lan illi kunem iktar finanzjament għal kumpaniji żgħar dawk li qegħdin jikbru biex nespandu l-possibilitajiet ta' investimenti għal dawn il-fondi u inwessaw u koll il-firxa ta' managers eligibli u naqsu l-amministrazzjoni. Il-kolleġislaturi u koll għamlu progress fuq dan il sujġet ta' revizjoni eh, ta' raba direttiva tal-ħasil tal-flus, kur se jkonna xie mistoqsijiet kien hemm erba' trialogu sissa spirtu ta' kostruzzjoni, ta' kooperazzjoni, ma għanna ma wasalniex aħna nafu illi lan kien eh, eh, speċifikament eh, il-ġlida kontra il-terrorizmu oqsam oħra u minħabba il- kwistjoni tal-Panama ovvjament il-firxa saret ferm iktar usa milli meta kienet fil-bidu imma l-presidenza eh, Maltija taħseb illi għadu possibli illi nalqu dan il-fajl u jekk għandkom xi mistoqsijiet nista' nagħti id-dettalji għaliex nemnu għax aħna marna lura fil-Kunsill u saqsejna biex ikun iktar flessibli fuq il-kwistjoni tal-pubblikazzjoni tal-beneficjarji aħħarin u l-Kunsill iċċaqlaq. Issa jekk iċċaqlaq biex eh, jasib biex jasibha bħal Parlament Ewropew u mbagħad nara. Kien hemm progress ukoll taħt il-presidenza tagħna fid diskussjoni fil-qafas ta' CCP tal ehm, kontraparti ċentrali u xogħol beda wkoll kol fuq l-eżami ta' proposta tal-Komissjoni għal eh, regolament tal-MU e u kol biex nisimplifikaw ir-regoli biex isiru iktar proporzjonali u iktar effiċenti. Issa, se niprofa nikonkludi, se nitkellem fuq il-joni bankarja u f'dan l-aħħar laqgħa tal-Konsill li kellna wasanna għal approċ ġenerali fuq il-Bank Creditors Hierarchy kif ukoll fuq l-IFS visa u l-proposti tagħhom. Għalhekk, se nipprova nagħlaq biex hekk inkun nista' nidħol f'dettall meta forsi saqsuni xi mistoqsijiet, imma naħseb ma nistgħux ninjoraw l-EMU li aħna tkellimna wkoll f'April fil-Belt Valletta fil-qa informali u l-kwistjoni wkoll relatata tal-MPLs u nittamaw li navanzaw fid-dawl tal- ambjent politiku pozittiv qed inħossu fl-Unjoni Ewropea fejn nistgħu tassew navanzaw fuq dan il-qasam u hekk nista' nagħlaq l-intervent tiegħi Mod ġenerali naħseb kif wedna il-Presidenza Maltija eh, kienet broker eh, onest, kienu li ma kienu l-interessi tagħna aħna biss ressaqna l-MU, tassazzjoni u leġislazzjoni finanzjarja u aħna pjuttost kontenti bil-kisbiet tagħna. Grazzi President. Grazzi eh, lilek Edward. Grazzi Iva, kontu broker onest ħafna l-ewwel kellim Brian Hayes. Grazzi ħafna, President. Onorevoli Ministru, merħba hawnhekk fil-Kumitat Ikon grazzi tal-prezentazzjoni u prosit lill presidenza Maltija tax xogħol tagħhom dawn l-aħħar sitt xhur lik personalment u it-tim pajjiż żgħir Malta bħal tiegħi u għalhekk naf li kien hemm pressjoni loġistika eh, eċċezzjonali ma miltu xogħol tajjeb ħafna bżonn nirrikonoxxu dan il-fatt. Żewġ mistoqsit minn naħa tiegħi. Tista' tgħidli kif taħsiba int bħala Presidenta Lekofin ekofin fuq il-perspettiva f'dan l-istadju tiegħek u tal-kollegi tiegħek fuq il-CCCTB, proposta ta' CCTB Għanna proposta issa minn Pier Moscovici, proposta f'approċċ f'żewġ fażijiet ftehim u mbagħad il-kwistjoni ta' konsolidazzjoni. U proposta li tiġi konsidrata wkoll hawnhekk fil-Parlament kif ta' fint fil-futur qarib qed nisma li ċerti stati membri il-kbar qegħdin jgħidu affarijiet pożittivi ħafna fuq il-proposta pubblikament imma privatament Eh, fl-ekofinet jgħidu affarijiet oħra fuq id difikultajt fuq dawn il-proposti forsi tkun tista' tilluminana xi ftit jew wis mbagħad mod speċifiku. Inti temmen irri jkun utli minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea il-leta tubidu għal din il-proposta illi jgħidu pajis pajis l-impatt finanzjar ta' din il-proposta fuq l-istati membri li kikun morru f'pożizzjoni għal ftejim umbat il-konsolidazzjoni. Jina nkun interessat ħafna kif taħsiba int fuq il-fajl, situazzjoni attwali, vizavi il-diskussjoni li kellet mal-kollegi. Issa fuq it-tieni kwistjoni, Onorevoli Ministru, jina nilqa illi skont il-CMU kena ftejim fuq il-secretization matul il-presidenza Maltija, kisba kbira din. Imma secretization il-VCs il kwistjoni ta' perspettiva dawn huma kollha essenzjali imma biex nibdu naffajt li għandna bżonn eh, jkollna uh, għas-CMU. Imma bħala pajjiż li għandha rapport storikament ma' Renju Unit bħal tiegħi, da kif se jiġri f'ċirkostanzi fejn ir-Renju Unit ikun barra mill-Unjoni Ewropea għax għandu l-iktar uh, unjoni ta' kapitali liktar diversifikata. Inta l-President eh, tal-ek fin kif tasib nistaw nsolvu din il-kwistjoni meta il renju Unit se mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. Grazzi, President. Yeah, I can start with... Iva, mela, nibda bit-tieni mistoqsija umbat wara fuq l-ewwel mistoqsija fuq tassazzjoni. Iva, insom fil-qosor. Bil-mod eh, jina niftakar meta ġejt elett bħala MEP jiena tħalt mal-ewwel fid-diskussjoni eh, wara il-kriżi finanzjarja u nasseb intkom il-komitat li ktar għandkom xogħol. Kontu hekk u naħseb għajtu hekk u tagħmlu ħafna laqat eh, f'Strasburgu u hekk għax eh, kellna ħafna regolamentazzjoni x'niddiskutu ħaġa wara l-oħra, ħaġa wara l-oħra. Issa, jekux minnu jew le ma fl-aħħar mill-aħħar aħna t-independu wis fuq il-banek. U għal suq zviluppat għanna bżonn alternativi danna fuq. Tajab għal kompanniji fejn jistgħu jkollhom għajn aħjar iktar fuq medda twila ta' żmien u fejn ikun hemm asma riski bil-collateral, eccetera, metu ma jisselfu mill-banek u anke għal min ifaddal. Għax jekk jamlu għek mod għaqli, portafol diversifikat jistaw jaqsmu il riski imma wkoll benefiċċi il-part direttament minn dawn is alternativi. Għalek għadna ma wasannix. Mod ġenerali fl-Europa għadna nifendu fuq il-banek għal finanzjament tagħna tal-kumpaniji u għalhekk għadha li mal-pensjonijiet, il-securitization, il-prospective directive u issa u koll b'dawn li sem il-ġodda fintech, etc. Kulħadd qed jitkellem hekk, imma hemm ħafna x'namlu. Nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet u nbidlu anki l-mentalità fl-Ewropa biex inkunu nistaw nitrattaw faċilment dawn l-affarijiet għandna bżonn nirregolaw ovvjament u niżguraw illi min ifaddal u jkun protett, jkun imħares. Imma fl-istess waqt għandna bżonn nagħmlu hekk issa malajr malajr fuq il-CCTB u rapportaċ pajis pal pajis dan għanna bżonn naraw fil-kontest ta' ħafna leġislazzjoni il sfortunatament ma nsemmux hawnhekk. U nagħmel referenza għal ATD wieħed u tnejn. Kif ukoll il-BEPS għax l-istudju globali u l-iktar xogħol fejn kull ħaġa prattikant jagħmel parti minn kompendium u r-rakkomandazzjonijiet dawn il-15 il-rakkomandazzjonijiet bażiċi dan huwa l-kuntest il-CCCTB huwa strument wieħed biex xejna biss naslu fl-istess direzzjoni ma nistgħux ninnoraw dak illi għamilna fis-CFC, pereżempju fl ad fejn nafu illi dawn il-post boxes dawn is-sussidjarji li m'għandhomx sustanza issa siġu ntaxxati fuq il-livell tal-kumpanija Eh, ewlenija vis-a-vis il-pajjiż stess għandna l-exit tax eh, position għandna limitazzjonijiet fejn il-pajjiżi ma jistgħux już interess bħala tnaqqis tat-taxxa għandna wkoll eh, limitajna ħafna il-patent boxes, għamilna ħafna fuq il-hybrid mismatches, ġifir dawn il-risultati kollha ma biex jevitaw taxxa u CCTB strument ieħor li jista' jgħinna u matul diskussjoni li kellna dak illi ħriġna bekkin illi illi dinja eċċezzjoni illi ma jkunx fuq ir-rotta ta' BEPS imma kontra, ġifiri mhux kontra, imma f'direzzjoni differenti biex jaslu għall-istess mira. Għalihom qegħdin saqsu għaliex maħniex qed nieħdu r-rotta tal-BEPS u jiena ngħid forsi nofs tal-membri huma favur u oħrajn qed isibu diffikultajiet aħna għadna dejjem bil-ħidma tagħna x'il-Kummissjoni eh, daħlet proposti u land phasing ta' CCTV, imma aħna xtaqna illi nitrattawa ekka minna, kena diskussjoni libera ħafna, franka ħafna u nemnu li komplu naħdmu umbat natu over l-presidenza estonjana. Nemnu illi għanna bżon naħdmu iktar għax dinja xi ħaġa fejn kif kienet fil-fasi ta' prototip kien ma fallit imma l-Kommissjoni u l u huma issa għandhom it-tama id-derba. Grazzi ħafna per Vanġ Beres. Grazzi ħafna Jiena nagħmel parti minn grupp illi jittama illi tkompli tappoġġa dan il-proġett anki ma ma tkunx iktar President tal-ek fina dan huwa proġett fejn l-Ewropa damet wisq anki fil-żona euro stess għanna bżon navvanzaw lejn, eh, mux din tassazzjoni komuni, mux biss biex niġildu kontra il-dumping tat taxxa fiskali, imma jkollna u koll bazi għal risorsi propji tal-Unjoni Ewropea. Onorevoli Ministru, nittama tassow inti tkun mana biex nappoġġaw din il-proposta, anki ma ta' tkunx iktar il-President, imma eh, bħala għal-għanuna tijak. Mela, issa, Inti tkellimt fuq l-aggregate fiscal stand pala waħda mill-innovazzjonijiet matul il-presidenza tiegħek. Forsi tista' tgħidilna xiftit kif tista' tipproponi l suċċessur eh, tiegħek għax rajna fil-kunsil ma kienx hemm entużjażmu eh, kbir ħanajdu hekk b'mod diplomatiku ħanajdu hekk. Imma dan il-Parlament eh, diġa ħafna snin sinilu diġa propona u suġġerixxa illi din il-nozzjoni tkun il-qalba ta' l-eżami ta' situazzjoni budgetarja tal-istati membri. Kif tista' tgħin dan id-dibattitu? Nixtieq mbagħad nagħmel it-tieni kumment tiegħi fuq il-kwistjoni tal-VAT għax osservajt illi fl-aħħar rekofin kien hemm speċi ta' neutralizzazzjoni Eh, bejn eh, dak li qalu Franza u Repubblika Ċeka f'kundizzjonijiet tassew ħżin anke dan il-Parlament kien appoġġa ħafna l-idea illi ikun hemm allinjament eh, tar-rata tal-vat għal ktib digitali jew tal-karta u nasseb illi kienem isu ħaduħ ostaċ fuq fajl fiskali ma tanċet jawgura so, għale kif tista timmaġna li aħna nistaw nirrispondu għal da kollu. Grazzi. Yeah, it's one of those... Uh, iva, mux biss disappunt, ħanajdu hekk, imma żviluppi ġodda il mhumiex pożittivi xejn. Anke ċerti stati membri u kolla mudan dan il-punt fil-Konsil osservaw ek aħna provajna niprevjenu għax suġġerejna f'spiritu ta' kompromess tant assikurazzjonijiet x'nista' ngħidilhom assikurazzjonijiet iva salvagwardja ngħidulhom l hekk biex nkunu nistaw eh, kem jista jkun nxejnu kull biza li din talba għal proġett pilota miex se tkisser is-sistema tal-valk li rinomata fid-dinja kollha m'hemmx eh, sistema aħjar minn din għal bosta raġunijiet u għalhekk meta pajjiż jgħid li jemmen illi eh, jekk ibiddilha biex jindirizza l-evażjoni tat-taxxa il-taxxa evażjoni ta' taxxa karosell anke jekk hija ħaġa importanti ħafna fil-pajjiż anke jekk m'hemmx ċifri għal pajjiż illi għandu fiscal gap tax gap, ġifiri dak li suppost jiġbru mbagħad dak li jiġbru hemm differenza, diskrepanza u il-pajjiż jgħid li hemm ħafna investiment għandhom bżonn jonfuqa ħafna u wieħed kemm itihom biex jipprovaw ridu għaxar snin, aħna wasalna bħala kompromess għal ħames snin, Imma waqna din l-idea illi xi pajjiż tal-viċinat jista' japplika għabbażi li huwa pajjiż tal-viċinat din waqa' din l-idea nasab daw salva salvagwardja hemm xi tminja jekk qed niftakar so, eh, kollha kemm huma xejnu kull biza ta' eh, sistema li titieħed. Imma fuq l-iskadenza ma sax nidħol f'dettall imma tal-timing tal-ġimgħa li għaddiet ma kienx l-żmien qadat biex jiġi l-idea tiġi aċċettata bħala uh, proġett pilota jew ta' prova u dan wassal dak li għatin dan id-disappunt iva eku u ovvjament kuħata mill ċara li la derba u jħed huwa favur ma kienx hemm suġġerimenti imma ma kienx hemm kwistjonijiet fuq li box box eh, li kieku kienet tiġi aċċettata emson illi nirrifletti mux bis bħala presidenza imma il disappunt tana. Issa fuq il-fiscal stance din hija aktar komplessa jew komplikata għax iġib maħa u eh, kwistjonijiet kwistjoniet tal-gvernanza il-Kummissjoni qed iġib xi proposti, il-Ministri tal-Finanzi wkoll għal sant kulħadd iħossu illi anke fil-Eurogroup u fil-Kunsill Eh, aħna il-mħallef, aħna l-ġurija, anki l-IMF stess. Għanda working paper fuq din il-gvernanza fl-Unjoni Ewropea kif kif nistgħu nikkoordinaw forsi mod aħjar u għalhekk dan huwa xogħol għaddej, ħidma għaddejja, anke mill-kummenti stess li hemm il nuqasijiet hemm min jagħti tort l-indikatur ta' 3 jekk hemm bżonn ikun biss fil konsolidazzjoni jew jekk hemm bżonn ikun iktar pożittiv fuq il-konverġenza qasam ieħor mhux biss konsolidazzjoni forsi għandna bżonn ikun indikaturi illi juru l-konverġenza tal-pajjiżi u għalhekk dawn huma kollha kwistjonijiet li ġew imresqa fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill. U għalhekk eh, kif nista' ngħid eh, il-fat li inti skom da b'dan kollu u koll ja xaħġa li stati membri ħassuwa u koll tamaw li konna proposti pozitivi. Bert Luke. Grazie għafna Bert Luke, kjerġbu. Sur, ministru nitkellem bil-Ġermanis. Mela, inti tajtna deja ta' sitxur tal-presidenza, nishtiq li titkellem fuq daqxejn livell iktar ġenerali, mhux biss itkellem fuq is-sodisfazzjon ta' dawn is sitturista fuq is-sitwazzjoni tas-settur bankarju fl-Unjoni Ewropea u l-evalwazzjoni tal-Unjoni Bankarja u x'inti x'taħseb fuq l-Unjoni Bankarja. Jiena naħseb l-Unjoni Bankarja u l-qafas leġislattiv marbut ma' settur finanzjarju aħna ħloqnieh biex namlu tajjeb għan nuqqasijiet li skoprejna li kellna sissa u anka sabiex naraw illi ma jkunx ċittadin li permezz ta' taxxi tiegħu jrid jagħmel tajjeb għall iżbalji tal-banek, iżda aħna rajna li għadna kemm edibna żewġ kriżijiet Monte Paski Paschi li aħna rnexxilna nelbu il-kriżi f'dan il-bank u naħsbu illi wkoll anka din kienet l-intenzjoni wkoll tal-BRD Unkanna l kassa tal-Banko Popolar fejn l-izbalji ma kienux marufa minnu fih u ma t-tittiċ azzjoni minnu fih jekk kienu jafu diġa bl-izbalji dawn huma żewġ banek li jgħaddew mill-istress test. Umbad f'daqqa waħda, xorta waħda, kienem problema ħabba li dawn il-banek fall kienu ħajfallew xorta waħda tistaw tgħidulna x'inhija l-attitudni xa tisir fuq il-livell Ewropew għalfejn dak kollu li tisir fuq il-livell Ewropew biex il-banek ikunu iktar b'saħħithom dan mhux qed iwassal għal riżultati ħalli bekk nevitaw li ċ-ċittadin jispiċċa dejjem u jkun responsabbli ħallas għall-iżbalji tal-banek grazzi. Um, definitely Iva tisjeħ tal-Unjoni Bankarja għadha mill-lanijiet tal-Konsil u l-lan tal-Presidenza tagħna kien li nippruvaw nisbu kemm jista' jkun progress issa għabbazi tal-sim tal riskju jiġifieri l-idis, e u anka il-Risk Reduction Action Package aħna nafu li fuq l-ewwel pakket kien hemm ftejjim l-ent laħaq li fuq iż-żmien illi matul qed niddiskutu din il-proposta aħna rridu nkomplu diskutu din il-proposta iżda fl-istess ħin irridu nistennew ħalli naraw illi dawn il-miżuri ta' tnaqqis tar riskju jinkunu implementati u aħna kuntenti wkoll nistgħu inħabbru li kunsill laħaq żewġ ftehim żewġ ftehim differenti u dawn kienu ta' progress ma kienx faċli li niksbu dan il-progress il-kwestjoni ta' bejn il-host countries u pajjiżi oħrajn. Dik kienet xi ħaġa li verament ħadet ħafna mill-enerġija tagħna. U aħna naħsbu li sibna daqsxejn ta' bilanċ ukoll u anke żewġ approċċi ġenerali il- Waħad l-waħda minnhom kienet fuq il-ġerarkija tal-banek li kienet verament importanti minħabba illi issa huwa ċar xandu jiġri pass wara pass. Anka l-investituri mħabba li huma jkun jafu li huma għandhom ħafna bonds hemm il-possibilità li l-bonds tagħhom jisiru isma' kif ikun hemm eh, il-bżonn li l-bank issirlu riżoluzzjoni dan kollu għenna ħafna waħna. Zgur li ħajkonna l-opportunità li niddiskutu mal-Parlament Ewropew anke eh, il-miżur transitorji fuq l-impatt tal-IFRS 9 u anke l-fejżaw ta' ċertu eċċezzjonijiet brabta mal- sistema ta' exposures nittamma li parlament Ewropew kun jista' jibda negozjati mill-iktar fis issa fuq l-MPS. Naħseb li situazzjoni ta' xejn iktar komplikata aħna tajna attenzjoni kbira li dan kollu stidinna l-istituzzjonijiet kollha fil-belt falletta biex jiddiskutu dan il-punt u kellna bosta diskussjonijiet. Iżda ma ma sibniex riċetta waħda tajba tista tkun tajba l kulħadd pereżempju tibda tagħmelek u mbagħad tagħmelek, jiena naħsbu li di aħna naħsbu li hija xi ħaġa normali li ma sibniex soluzzjoni waħda għax hemm ħafna fatturi u dwar rekomendazzjoniet naħseb illi l-esperti tagħna stabilixxew rapport li analizza din il-kwistjoni li qiegħed ukoll jistipula kif dan għandu jkun indirizzat. U aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq pjantazzjoni ħalibek nieħdu ssib l-MPNs u naħsbu li dan il-pjantazzjoni għandu jkun adattat bil-ekofin f'Lulju. Ftit jien fadlilna fil-Presidenza iżda nittammaw il konna possibilta li navanzaw anka fuq dan kena sottogrupp ukoll li kienet jaħdem ħafna fuq dan il-Bank Ċentrali Ewropej kol l-opinjoni tiegħu wkoll ġifieri naħseb illi kien hemm l-aħjar nies illi kienu qegħdin jaħdmu fuq. Għażda fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu konna xi tip ta' rekomendazzjoni ta' kif nista' jkollna approċċ din mhix xi ħaġa daqshekk sempliċi nistgħu nsibuha permezz tal-għajnuna statali. Jiena tlabtek biex titkellem fuq il-każ ta' Montidej Baski u Banko Popolar. Jien ma naħsibx li aħna bħala kunsill għandna opinjoni fuq il-każijiet. Naħseb li dawn il-każijiet urew li l-miżuri ma jagħmux tajjeb, naħseb li għandek ikollok opinjoni. Le, ma nix ħan noħroġ b'opinjoni fuq għadimi ħabba li aħna irridu nħarsu li rekomendazzjoniet ġenerali li ħarġu.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 Iżda naturalment il-mistoqsija kienet fuq jekk aħna naħsbux illi is-sistema forsi mhix qed taħdem tajb allura jista' jkun hemm inkwiet jiku kelli opinjoni fissam il-membri tal-Kunsill nkun nista' naqsam magħkom iżda m'għandix. Michel Toyer, Iva, grazzi ħafna ministran kaj jahan tkellem bil-Ġermaniż, grazzi ħafna sur President li għannet. Inti tkellimt fuq is-suċċess tal-Presidenza Maltija jiena nixtieq li fissem il-Partit tal-Liberali wkoll tad-Demokrati ngħid iva aħna kuntenti minħabba li fuq is-securitization aħna nixxilna nagħmlu progress kbir bir-riżultat illi kellna trilogu ta' suċċess fejn ukoll isna il-fatturi tal-ekonomija reali u anka l back Commercial Papers. Inti tkellem ukoll fuq is-suċċess kontra l-evażjoni tat-taxxa aggressiva li hija verament xi ħaġa importanti anka fuq il-patent boxes kif ukoll ir regolarment il-regolamenti għal strutturi ibridi, nafu il-ni anka il mekanizmu ta' soluzzjoni ta' diskwit. Aħna kontenti li t-tihdet inizjattiva, iżda aħna konna verament sorprizi meta smajna li l-Kunsill tħad deċiżjoni qabel il-Parlament Ewropew illi skont il-proċedura leġislativa suppost kien mistieden sabiex jiddiskuti mal konsil għallu ma setax eh, jesprimi l-opinjoni jiena kont rapporter li kon fuq dan il-punt u xtaqt najt bitċar illi din hija xi ħaġa li aħna moġbitniex. Din miex xi ħaġa li suppost eh, saret u naħseb li suġġerimenti tagħna ma kienux ikkonsidrati u naħseb li din hija xi ħaġa li forsi nistgħu insemmuha hawnhekk aħna ħalli naraw għalfejn il-Kunsill ma stennix li jirċivu l-opinjoni tal-Parlament aħna kellna pożizzjoni konstruttiva ħafna wara kollox. Mistoqsija oħra anka fil-kontest tal-liġijiet ta' kontrol ħasil ta' flus, aħna nafu li hemm ċertu dossiers li qegħdin iguru diskussi, jiena nixtieq insaqsik mistoqsija inti taħseb illi il-liġi proposta legislativa li għanna bħalissa hija tajba bizzejiet sabiex eh, nieħdu ħsieb kwestjonijiet eh, illi pereżempju ħarġu fil-pubblika fil-pubbliku minħabba l-Panama Papers jew inkella taħsbu illi il-Presidenza ta' wara ħajkun hemm iktar proposti li ħarġu fuq il-ġlida ta' kontra ħassib ta' flus. Grazzi. I take it you're referring to the... Naħseb li t-referi għal double taxation dispute, resolution dispute mechanism fuq dak? Għed t-tkellem? Iva, il-Kunsil ħad deċiżjoni qabel mal-Parlament vota. Tinja xaħġa xi ħaġa li ma sabiħa li saret minħabba li aħna konna qegħdin naħdmu b'mod kostruttiv ħafna minnaħat tal-Kumitat tal eko naħna kiku konna nixtiequ li l-pożizzjoni tagħna kienet titqies mill kunsell Forsi tista' tispjegalna għalfejn ma miltux hekk. Ma konx naf jiena illi ġara hekk iżda eh, l-adozzjoni għada ma sarieċ din jena din l-informazzjoni li kelli sissa ġifri l parlament Ewropew xorta qiegħed fuqtu biex u uh, jifa tim sosjeti kienet fuq il-leġizlazzjoni ta' kontrasil tal-flus inti taħseb illi dak li għanna d-dimna palissa fil-proposta hija bizziet jew inkella taħseb illi l-Presidenza li ta' jkollektar il-proposti tal-liġijiet. Iva, naħseb illi hemm bżonn ta' iktar proposti leġislattivi il-proposta li aħna edin nistennew bħalissa hija dik fuq l-intermedjarji li l-prattikanti finanzjari mhux ħaj ikunu permessi li jagħtu pariri illi tista' twassal għal evitar ta' taxxa aggressiva aħna kellna wkoll il-rapporti country by country għadna maħriġniex mill-problemi kollha li kellna hemmhekk ta' fil u anka CCCTB jiena naħseb illi il-BEPS stant huwa ġenerali, tant hemm rekomandazzjonijiet u aħna bdejna nitkellmu fuq l-iktar essenzjali fuq l-standards minimi kultant morna lil minn hekk, iżda naħseb illi dan huwa xogħol komprensiv ħafna, domna snin biex riġna b'dak illi kellna s'issa naħseb illi dan kien naħjarmu ta' kif nistgħu navvanzaw, ġifieri kif għettilkom u koll il-leġislaturi li kienu approvati sissa, liġijiet li kienu adottati sissa, għadhom ma daħlux fis ġifiri naħseb li huwa propju meta jidħlu fis-seħ illi nistgħu naraw li ħajkun hemm ċertu bidliet ukoll ta' kif il-kumpaniji ħajinvestu li jaġixxu jċaqlqu l-profitti u apparti minn hekk naħseb illi l-istess pajjiżi Ewropej huma obbligati wkoll anke skont l-OECD sabiex jagħmlu dan. Jiġifieri aħna għandna l-obbligu fil livell internazzjonali sabiex inkomplu bix-xogħol tagħna qegħdin nattendu il-forum suqet inkomplu bil-ħidma tagħna ħalli mhux biss il-pajjiżi Ewropej, iżda anke l-pajjiżi terzi Niftakru anka fil-kodiċ tal-kondotta, għamna ħafna xogħol anka f'dak il-kontest fuq il-naming and shaming ta' dawk il-pajjiżi terzi illi mhumiex ħajadottaw il-minmu tal-standards fl-Ewropa. U l-istess ħaġa ngħidha wkoll għal country by country reporting għall awtoritajiet ta' taxxa aħna mħazbin ħafna fuq il-publikazzjoni iżda l-awtoritajiet kienu qegħdin jagħtu ħafna informazzjoni u setat l net biex naqsmu l-informazzjoni bejnietna. Per eżempju, regoli fuq taxxa issa għandna regola li tobbliga lil kull awtorità tat-taxxa biex taqsam mal-oħrajn l-liġijiet kollha tat-taxxa. Jiġifieri nafu illi hemm pakket sostanzjali ta' regoli u naħseb li jista' jimmexxina l qudiem mod sinifikanti f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Aħna għandna problema ġenerali mal-Kunsill l-approċ ġenerali ħafna drabi jkun miftijem qabel l-adozzjoni formali tal-opinjoni tal-Parlament Ewropew li fil-femma tagħna hija xi ħaġa li hija żbaljata mhux fl-ispirtu ta' kodeċiżjoni ħanejt hekk almenu mhux skont dak li jiddetta trattat skur. Barbara Kappel, grazzi ħafna Sur President, Sur Ministru Xikluna nixtieq illi nisemmi fuq tlet punti l-ewwel il-ġida kontra l-evitar ta' taxxa d-dinja xaħġa l-Parlament u l-Kummissjoni iddiskutew b'mod intensiv u kollu l-Kunsill ħadem fuq numru ta' dossiers inti stess qed illi dawn kienu wieħed mill-punti illi aħna xinna nagħmlu progress fuqhom anka fuq eh, il-kooperazzjoni ma' dawk l-oqsma u d-żoni li mhumiex qed jikkoperaw magħna non-cooperative jurisdictions, inti taħseb li hemm possibiltajiet aktar suċċess fuq eh, f'dan il-kuntest tal-levitar tat-taxxa u ħasil ta' flus anka fuq il-Greċja intlaħaq ftehim fuq eh, il-ħlas tal-aħħar parti tal-lajnuna iżda ma ntlaħaqx ftejjim mal li ivf u anka mal-Bank Ċentrali Ewropew. Mm, u ikolli ngħid li hemm ħafna kritika wkoll ta' ekonomisti li qegħdin jgħidu illi il-gvern mhux qiegħed jimplementa riformi strutturali li livelli mhux qegħdin fuq livell aċċettabbli se jwassal ċertu dinamika li qed ikun hemm ħafna imwiet u ħafna deċiżjonijiet iżda fil-verità mhux qed ikun hemm ħafna deċiżjonijiet li qed ikun implementati fis seħħ Jiena nixtieq nkun naf il nixtieq nkun naf il-konsirx qiegħed jagħmel fuq il-sostenibilità tad-dejn. Jekk pereżempju eżempju fil-kas tal-Greċja, per eżempju, xi tkun l-istrateġija u t-tielet punt fuq il-dokument ta' riflessjoni, ġifieri fuq l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Dan il-dokument tal-Kommissjoni aħna tkellimna fuq is-sieħ tas-Semestru Ewropew u anke l-fatt li għandna bżonn ta' sistema ta' inċentivi biex naraw li l-rekomendazzjonijiet ta' kull pajjiż ikunu implementati, jiena nixtieq nkun naf jekk u xħajkun hemm possibiltajiet illi aħna nevitaw li kunem dan id-dejn li mhux sostenibbli fiż-żona Eurokrazzi. Many, many questions, but... Um, Ħafna mistoqsijiet saqsejtni jen niprofa noħodhom ftit ftit l-ewwel net fuq il-Eurobonds, fuq il-Leaders, fuq dan kollu. Jiena naħseb li dan jorbot ukoll koll mal-kwistjoni tal-tedida morali, dan moral hazard. Kull skema ta' solidarjetà dejjem ħatħabba bieċa ma' din il-problema u t-prova s-solvija, jieġifiri, pajizi kredituri jekun biex il-Germania, Malta jew kalla, ikun minn ikun insomma, dawk illi ma jkollhomx problemi ikunu jixtiequ jaraw illi meta jkunu din jaħdmu bċertu solidarjetà, il-pajjiż irid juri wkoll illi aħna qegħdin ngħinu ruħna. Nafu li Greċja tkun għamlet ir reformi li għed tagħmel. Iżda dan it-ħassib huwa dejjem hemmhekk, jiġifieri li jinti tejna u aħna nejnuk din xi ħaġa li rridu nsolvuha u mhux ħajkonna kooperazzjoni minn ħadd tal-pajjiżi kredituri U mux ħajkollok armonizzazzjoni jekk minn ħassolvi din il-ħaġa ta' kooperazzjoni l-ewwel. Issa fuq il-Greċja. Is-sitwazzjoni hija kif inhi bħalissa minħabba illi aħna ma natux, mux ħanatu, il-flus sakjem ma narawx kifet tinti li l-kondizjoniet ikunu implementati, aħna qed naraw li l-kondizjoniet din hemmhekk propju biex naraw li l-flus qed jingħataw, qed jingħataw b'bażi ta' ehm, miżuri strutturali li qed ikunu implementati ħalli naraw li l-flus jintużaw biex il-pajjiż jerġa' jqum fuq saqaj. Wissa issa l-kwistjoni ta' sostenibilità ta' dejn u il-fatt li il-proprjetà tal-MF hija differenti minn min tal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba din raġuni, minħabba li l-IMF kellhom ir-regoli tagħhom. U r-regoli tagħhom huma r-regoli internazzjonali huma differenti minn tagħna aħna edin hemmhekk biex nejnu l-Greċja kull meta ikunem hemm bżonn u meta dan ikun ġustifikat. U aħna lessi illi nbaxxu d-debt servicing iżda mhux neċessarjament nagħmlu haircut, jiġifieri aħna sissa nasbu illi itnaqis tnaqqis tal-rata effettiva. Nafu li Malta pereżempju qiegħda eh, tagħti flus brata iktar baxxa tajba l-Greċja dan huwa mod solidarjetà, ħana dinna n-profaw naraw li d ma jkunx ta' pis, iżda mhux qegħdin namlu besibna namlu herkat. Nixtieq kom iżda li fl-aħħar laqta l-Kunsill kemm il-Kunsill kif ukoll l-IMF ftemu fuq il-prinċipju issa naturalment l-IMF ħaterġa' tadotta ħaterġa' tkellem lil bord tagħha. Iżda ħna qegħdin namlu l-affarijiet skont ir-regoli tagħna iżda naħseb illi wieħed u ieħor nixxilna nsibu mod ta' kif nistgħu naqblu b'xi mod fuq dawn il-kundizzjonijiet. Grazzi. Issa ħajkolli niġbor dawn il-mistoqsijiet minħabba li ma tantx tfadlilna ħin bl-interpretazzjoni. Missur Langen. Jiena wkoll nixtieq nitkellem bil-Ġermaniż. Sur Ministru, grazzi tal-li jgħatawek inti għed u jina ktibtu da illi il da kontra l-evazjoni ta' taxxa din hija xi ħaġa illi hija aktar komplikata, sart iktar komplikata minħabba l-Panama Papers. Aħna diskutejna kollu ġimgħa li għaddit fi Strasburgu l-Prim Ministru Malti qal li hemm erba' investigazzjonijiet kriminali minn dawn l-erba' aħna qed naraw illi Waħda minnhom biss kienet fuq il-Panama Papers, it-li tal-oħra m'għandhom xejn jaqsmu l-Panama Papers, u inti tiftakar fuq il-fact finding mission li kellna f'Malta fejn aħna kellimna l-autoritajiet, kellimna lilek ukoll, maħabba inti wkoll kont preżenti, u aħna rajna l-investigazzjonijiet li saru anka fuq il-membri tal-gvern. Nissur Mizzi inata e, portafoll ieħor forsi iktar importanti għal Malta u il e, l autorita il fat li l-imġiba tal-autoritajiet tal finanzarissa tpoġġa qoddim l-sopratentent tal-polizija waħna qed naraw issa illi ħadd ma jista' jgħid jekk jekk l-imħallef mhux ħajħu pożizzjoni joħroġ bis-sentenza fejn qed ngħid dan kollu fuq Facebook u fuq ħafna gazzetti rajda kelli l-kollegi tal-PPE is-sur Kaza, s-sur Sinjura Mezzola illi f'kienu qegħdin immixxu din l-investigazzjoni jisom jħol u konfuffa kontra Malta. Iżda jena naħseb illi anka jiena bħala kattolku kontent illi il um, l-isqof ijat u koll jistabliċi ċertu valuri f'Malta. Issa tini mistoqsija. Il ħan komplu għaddajjina kif kena fit-nejn ta' frari li dan kollu ħajn ta' fataħt it-tapit Jien naħseb illi xogħol li għamlet il-Presidenza Maltija u inti personalment dejjem xogħol tajjeb iżda kredibilità ta' pajjiż tista' tintemm jekk intom mintomx pożizzjoni li tiċċaraw dan il-gazzettini net il-Code of Conduct u dan il-grupp inti ma tajtna l-ebda informazzjoni fuq dak li ntqal mill-27 stat membru liħor il-Code of Conduct huwa grupp intergovernmentali. Dan ifisser allura illi il-mistoqsija ta' Malta jekk kiex ħadd poġġa fuq il-lista is-sewda ta' tax havens nasab illi dan jiddependi ħafna fuq eh, dak illi ħajġri issa jekk eh, aħna rridu naraw eżattament aħna f'dan il-kumitat kif ħa neħdu pożizzjoni. Kellek żewġ minuti, u għandi diġà iktar minn minuta. Iva, hekk, l-ewwel tant dewimna is-seduta ta' qabel e, li bizna b'nofsija l-ħin li kellna, mbagħad nibdew tard u mbagħad e, e, inti bħala Soċjalist Demokratiku twaqqaf lili. Inti kellek żewġ minuti tajtek tlieta anzi. Organo. Grazie. Allora. Mm. Grazie. Tlet mistoqsijiet mal-ar mal-ar. Mela, Fl-aħħar ta' Mejju, Kummissjoni pubblikat dokument ta' riflessjoni dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja U bekk eh, rridu naraw kif eh, dan id-dokument eh, se jiġi milqu, u inti parzialment weġibt din il-mistoqsija, però inti wkoll esprimejt volontà politika minn ta' stati membri biex ikun hemm direzzjoni aktar deċiża dwar it-tlestija ta' dan il-proġett u anki fid-dawl ta' dawn id dikjarazzjonijiet li anki il-kellim tal-kanċillier semma aktar kmini din is-sena fid-dawl tal kustjoni ta' l-attivi sikuri Ewropej, ġifiri għanna differenza kbira mal-Eurobonds bekk. Mistoqsija hija jadi, embrida jew le. Kustjoni oħra issa, żewġ direttivi, il ccctb Inti diġa tajt indikazzjoni l kollega Tana Beres, issa jina xtaqt nifhem jekk fil-fema tiegħek hux possibbli meta nqisu il diskussjoni li saru sissa li fost istati membri ikun hemm possibilità li nimmaġinaw illi parti ta' tħul fiskali li jiġu minn dana kollu fuq livell Ewropew, jista' jisir finanzjament anke jekk hux parzjali tal-budget Ewropew bħala resource propju. Issa, l-aħħar punt, inti diġa tajt indikazzjoni pero hemm possibilità illi it-tema tal-VAT tiġi indirizzata anki f'termini tal-pakket komprensiva għaliex inti semmejt illi iż-żmien illi se jkollna nindirizzaw se jkun twil. Fulvio Martexxello, se jogħġbok. Grazzi. Grazzi. awk Ministru. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. Nafu, Malta saret destinazzjoni preferiti ta' ħafna Taljani anki biex jiddepozitaw il-beni tagħhom u anki biex jagħmlu negozju. U hawnhekk għandna eh, kelma li importanti, it-taxxa. Inti taf illi kull sena aktar minn 4 biljuni ta' euro jitnaqsu minn pajjiżi oħra Ewropej minnaħa ta' Malta, Inti tħoss li din l-attività biex najdu hekk hija korretta? inti ma tħoss li din l-attività tista ukoll tattira ċertu kapital ta' minajun dubjus lejn gżira ta'kom. U anki forsi u għet irriti jisu kol il kualita ta' min qed jinvesti illi ta' dawn investituri illi edin jaslu fil-gżira. Aħna mbagħad rajna l-appell tiegħek biex bekk kemm jista' jkun ikonna professjonisti fil-qasam ekonomiku biex dawn jaħdmu Malta. Forsi tista' tispjegalna din it-talba li xanna talba aħna minnaħa tagħna tal-esperti nazzjonali fuq din. Grazie ħafna, President. Nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda tagħmel referenza diskussjoni fl-Ecofin eh, fil-grupp ta' kooperazzjoni eh, msaħħa fuq it-taxxa finanzjarja li priorità tal-Presidenza Maltija u nixtieq inkun naf l-iżvilupp ta' negozjati u u nixtieq ukoll ninsisti fuq dak li għattint qabel ukoll ma nixtieq ikoll iktar informazzjoni fuq eh, l-itis Iġifiri, fu dawk li huma il-depositi eh, garantiti naf li kien hemm diskussjoni fuq livell tekniku, nixtiequ li mur fuq level politiku u nixtieq li nkun naf x'qed jiġri f'dan id debattitu u jekk kienx ottimista fuq is-semestru li ġej. Grazzi. Thank you. Grazzi. Ministru Kjoġbok? Mela, nixtieq nispjega li jina hawnhekk bħala prezenta l-Kunsill Mish fema opinjon, mish fema personali din, pero din hija l-opinjoni tal-Kunsill. Edin nispjegaw il-ħidma, il-riżultati u proposti tal-Kunsill. Jiena nistan biġeb biss dawk il-mistoqsijiet illi huma pertinenti għal dan kollu issa mistoqsijiet oħra. Werner tant kellu mistoqsijiet fil-fatt. Jiena lest in wieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kemm il-darba trid kif għamilt anki Malta lill-Kumitat Pana u anki biex nerġa' nwieġeb għal dawk il-mistoqsijiet li saqsejt. Issa mill problema legali bejn il-Kunsill u Panama. Dawn huma kwistjonijiet komplessi ħafna lija. Però bħala Ministru tal-Finanzi ta' Malta jiena lest li niġi kemm il-darba tixtiequ u nwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha li jintom tixtiequ tagħmlu. Issa dwar rida politika għal approfondiment tal jemju Nemmen li iva hemm. L-ambjent politiku qed jinbidel, kulħadd qed jinu taħdan, Franza, l-Italja, eccetera. Kollox qed jinbidel. U wara Brexit, jew wara Trump ma nafx. Pero iva, l-ambjent qed jinbidel. L-elezzjonijiet eh, fi Franza wkoll bidlu it-tip ta' diskussjoni li konna fil-Kunsill. Issa għandna diskussjoni aktar pożittiva. Il-viżjoni nixtiequ li nibdew naħdmu u probabbilment wara l-elezzjonijiet tal-Ġermanja l-affarijiet ukoll ikun aktar b'saħħithom opinjoni personali din, pero naraw. Issa, dewmin tal izvilup fissu wahdini, eccetera. Mill-perspettiva tiegħi u minn dak li nisimgħu il konsil unnu kollox se jinbidel għall-aħjar hemm aktar rida biex bekk inkun nistgħu naħdmu fi żmien li ġej. Issa dwar l-Italja u t-taxxa. Naċċertakom, l-autoritet ta' taxxa ta' Malta għandhom kuntatt ma' l-autoritet ta' taxxa tal-Italja. Jamlu paragun ta' noti, jamlu skambju ta' informazzjoni. AML, jew dwar l-autoritet ta' taxxa, naċċertakom, qed isir dan kollu. Nisimgħu li Malta hija xi haven, xi paradise. Iżda ovvjament inti tista' wkoll tibbaża ruħek fuq affarijiet oħra, però irridu nħarsu lejn kif se nimxu l-qoddim. Hemm istituzzjonijiet li rridu nsaħħuhom iva u għandna leġiżlazzjoni fil-fatt li tajt li jkun hemm skambju awtomatiku ta' informazzjoni minn issa l-qoddim se jkollna skambju li ma kenniex fil-passat. U din ovvjament hija xaġa tajba Issa ta' xejn noqogħdu nitfaw it-tort fuq eh, sistema ta' taxxa mhux klassika għaliex din kellha l-approvizzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea mhux għal xejn, issa l-OECD wkoll irkonoxxiet dan il-fatt. Ma nafx għalfejn. Issa donnu intom qegħdin tibnu stejjer fuq is-sitwazzjoni l-esperti jekk jiġux mill-OECD, mill-Kummissjoni, mill-IMF, sta illi jindikaw dana kollu u m'hemmx dokumentazzjoni li toffri bażi għall-allegazzjonijiet tiegħek. Issa aħna smajna wkoll li għandna nkomplu naħdmu sal lezzjoniet Ġermaniżi tal ġermani anzi u naħseb illi bekk dan huwa dinja parti essenzjali tal-Unjoni Bankarja Ewropea u naħseb li bekk se jkollna ħafna pressjoni minn diversi entitajiet biex bekk aħna nkunu nistgħu inlestu dan il-proġett. Issa, il-CCCTB, Iva, din il-ħagġa edha hemmhekk biex tindirizza il-profit shifting għabbażi ta' trasferiment tal-prezzar. L-OECD qed taħdem fuq parti waħda fuq livell wieħed, il-CCCTB qed taħdem fuq livell ieħor. It-tnejn li huma għandhom il-għan li jilqu l-istess oġġettiv. Se jiġri bil-fondi, ovvjament kulħadd jista' jażel, l-FT18 sakar kellna il-fondi, kellna il-fondi għal perspettiva ambientali u anki għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Sfortunatament waqaf ix-xogħol u jidher li li sfortunatament iltaqgħu darba biss, forsi se jirżbar, però jidher li li iltaqgħu darba biss matul il-presidenza tagħna. U ħallejna l-affarijiet hemmhekk. Kien hemm aktar mistoqsijiet? Le se jkollna nikkonkludu għajt il-President. Mela biex nikkonkludi. Kif semmejt? L-ispettativi ma kienux għalin wis għaliex pajjiż żgħir aħna, però jidher li illi meta naraw ir riżultati u l-rekords u nittamaw li sal-aħħar tax-xahar inkunu nistgħu niksbu wkoll affarijiet oħra, eh, jiena naħseb hekk nistgħu aħna nkunu gburin dak li ksibna bħala presidenza u president tal-Kunsill. Grazzi, Sur President, mill-ġdid, għal kooperazzjoni eccellenti u għal-rizultat eccellenti għal-semestru ta'kom mill-li għadu maġiġ fit-tmimu u bekk eh, nistaw u koll aktar fil-jiem li ġejjin Umbat ovvjament inkomplu umbat kol pala tkomplu pala membru tal-ECOFIN u jkollna kooperazzjoni eċċellenti fil-ġejjieni kol. Grazzi tal-li ġejta hawnhekk anki pala ex membru distint ta' dan il-Parlament. Grazzi lilkom ukoll.